Jekk joġobkom ħudu postkom. Wasalna biex nibdew. U għanna tliet sigħat għal din il-laqa. Mena, jekk joġobkom ħudu postkom. Mena, jekk intom lesti nistgħu nibdew. Issa ħana għalep għal-Ispanjol għal-il-kellim. Para saludar, dar la bienvenida. Mela, nishtiq l-ewel nati merħba. A todos los. Nati merħba l-membri, l-istinti kolla. Signori, membri tal-komitati, tal-libe, tal-affarijiet legali, il-ġuri, u drittijiet ugwali u opportunitajiet tan-nisa il-fam. Merħba lil kulħadd u merħba koll l sinjura Redding. Li għal kandidata għal responsabilta importanti, partfoll importanti fil-Kommissjoni l-ġdida. Il-ġustizzja, drittijiet fundamentali u ċittadinanza. Għamnek mela għanna dawn it-tlet komitati li għadni kif semmejt, għedin u prezenti u b'kollox ħajkollhom ċans ta' tlet sijat bejnietom. ħajkunu Eh, ħajkun eh, il-president tal-Komitat Libe, il-president tal-Komitat Ġuri u il-president tal-Komitat FAM illi ħa jipresidu il-laqa. Aħna fl-imkien ma dawn it-tlet presidenti id-deċidejna illi l-ewel sija u kwart ħan id-dedikawa għall-studju u li neżeminaw il-kandidat, kummissarju kandidat. Fil-qasam tal li għandu xieqsam mal-libe. Unbat u koll biftejma koordinaturi aħna ħa ikolna e, eh, dan il-round mela ta' mistoqsijiet u tweġibiet u ħajkolna b'kollox 20 mistoqsija. Mis Issa la kull manna sija u kwart għal dan, iġifiri ħajkolli nkun stret ħafna u jkolli namministra b'mod stret ħafna iċ-ċans illi kolkom biex titkellmu. Minuta biss, signori, għal mistoqsijiet u żewġ minuti għat-tweġiba. Id-deputati illi ħaj ħajitkellmu ħajamluħ ukoll bħala rappreżentanti Eh, tal-gruppi politiċi skont is-sistema don't. Don't. Jiena ħanku qed nistieden lil persuni li ħajitkellmu biex iżommu eżattament mal-ħin. Kif jaqbżu b'sekonda jiena ħanaddi ħanuża l-martell u qed nitlob ukoll il-Sinjura Redding biex iżomm maż-żewġ minuti illi għandha allokati għalija kull mistoqsija għandna aġenda mimlija daqsbajda ġifiri. Għanna wkoll il-kwistjoni ta' dħul fis seħħ ta' trattat ta' Lisbona fil-qasam ta' ġustizzja u l-intern u għanna wkoll il-kwistjoni tal- ċarter eh, ta' drittijiet fundamentali. Għallek mela ħanibda billi nistedan l sinjura Redding illi titkellem għal 10 minuti kif kien miftija minn qabel. Chairman, Honorable Members. President, Membri Onorevoli, Issa din hija t darba illi jiena għandi l-unur illi neder u din il-Kamra bħala kummissarju kandidat. Għalija ismiħ huwa waqt importanti ta' demokrazija għax huwa waqt fe wieħed jagħti konta xogħol fejn ikun hemm diskussjoni u biex iċ-ċittadini minn barra jaraw illi aħna għandna demokrazija unika fl-Ewropa. Memx ħafna parlamenti fl-Europ madwar id-dinja illi jimxu b'dan il-mod u li fihom eh, hemm inklusi dritt li jagħmlu mistoqsijiet lil membri tal-gvernijiet illa niġirdu aħna l din il-ħaġa meta tnejt aħna aħna f'dan il-Parlament ina niġirdu biex nistabilixxu dan id-dritt u sejna llum vitma ta' dan. Imma Jiena gburija ħafna b'dan il-waqt importanti ta' demokrazija. U jiena gburija illi għal din l-ewwel darba f'dan il-mument qawwi qiegħda qudiemkom bħala l-ewwel kummissarju li qatt kien hemm għal ġustizzja drittijiet fundamentali u ċittadinanza. Għax huma f'dan l-oqsma illi iċ-ċittadini ħajstennew ħafna affarijiet minna minna li namlu l-politika fil-Kummissjoni, fil-Konsil u fuq kollox u fil-Parlament Ewropew. Għalfejn, għax ħafna drabi kienu dizappuntati l-istennija tagħhom ma ġietx indirizzata. Ma kienieċ raġuni minħabba li kien hemm noqas tarida, għax ma kienx hemm l-odda disponibbli. Jiena niftakar mi kont viċi president ta' dan il-komitat li d-deċiżjonijiet tal-Ministru tal-Ġustizzja u l-Affarijiet Interni ma kienu xaslu għanna, kienu jittieħdu bejn erbaħitan, Ma kienx hemm trasparenza. Il-Parlament ftit li xejn kellu xijajt fit-tielet pilastru u l-leġislaturi Ewropej setgħu biss joħolmu. Ikollhom ħolma viżjonarja illi xi darba l-affarijiet setgħu jsiru b'mod differenti. Mela, mill-ewwel issa ta' Diċembru li għadda l-affarijiet nbidlu. U issa il-Parlament flimkien mal-Kummissjoni irid juri illi dan it-Trattat ta' Lisbona mhux biss fuq klim imma huwa revoluzzjoni tassew għal żona kollha kemmi tal-ġustizja u l-affarijiet interni. Il-proċedura tal kodeċizjoni l-maġġoranza kwalifikata fil-Kunsill ser jgħinuna mexxu l-qoddim bil-leġislazzjoni l-ġdida u hemm ir-reviżjoni ġudizzjarja kemm fil-Qorti tal-Ġustizzja u rati Nazzjonali huma ta' importanza u l ewlenija u fuq kollox il-Karta tal-Ġittijiet Fundamentali li jissa torbot legalment ħadd qiegħed fuq livell indaqsi trattati u l-karti. U issa rdu nimlewa blazzjoni kienet miexa twila biex wasalna sawnek u issa iċ-ċittadini bir-raġun jistennew li aħna jkollna azzjonijiet u li jkollna riżultati. Allura jiena konvinta illi ċattat ta' Lisbona issa ser ifisser illi kunem orientazzjoni ġdida tal-politika tagħna fil-qasam tal-ġustizzja id-drittijiet fundamentali u ċittadinanza mhix biss orjentazzjoni mill-ġdid tal-ħsieb, imma anke fir-riżultati għax memx eh, libertà minna ġustizja u sigurtà u memx sigurtà minna ġustizja. Imma matul l-aħħar xar snin ikkonċentrajna fuq is-sigurtà biss il-ġustizja issa ġiet eh, moti għal ġen U ċattat ta' Lisbona qed jagħtina l-possibilità li nibbilanċawhom illi wkoll ikonna drittijiet u libertajiet inklużi. U għalhekk li l-President Barroso għamel din l-orientazzjoni ġdida tal-politika billi ħoloq portafolju ġdid li huwa dedikat speċifikament tal-ġustizzja, ġittijiet fundamentali ċittadinanza u jekk intom tikkonfermawni f'din il-kariga jina jiet illi din il-riorientazzjoni tal-politika Ewropea possibbli taħt it-Trattat tal-Lisbona fl-interess tal-ġustizzja u fl-interess tad-drittijiet tal-ċittadini tagħna. L-ewwel ħaġa li rridu nagħmlu din ser tkun ħidma komuni eh, bejni u bejn Cecilia Malmstrom ili nippreżentaw il-pjantazzjoni għal program ta' Stokholma. Aħna ħanibdew dan ix-xogħol minnu fih. U hemm biċċa xogħol għax hemm 170 inizjattiva ġdida prevista eh, f'dan il-programm ta' Stokholma. L-inizjattivi kollha li ħajaslu lilkom ifisser li ħajkonna ħafna xogħol komuni bejnietna fis snin li ġejjin. Issa qabel ma ngħaddi għall qalba tal-kwistjonijiet bil-mistoqsijiet tagħkom, nixtieq nislet tliet oqsma ta' priorità nifoka fuqhom. L-ewwel net irridu nsaħħu il-pożizzjoni tal-Unjoni Ewropea fil-ħarsin tal-privatezza taċ-ċittadini tagħna. U dan fil-kuntest tal-politika kollha tal-Unjoni Ewropea. Dan ifisser fi kliem oħra li l-ħarsin tad-dejta ser tkun fuq il-net fuq l-agenda tagħna. Anke f'dak li għandu x'jaqsam mal-infurzar u l-prevenzjoni tar-reati u anke fuq relazzjonijiet internazzjonali ma' sħab bħal pereżempju l-Istati Uniti. It-tieni net issa għandna l-possibilità permezz ta' azzjonijiet konkreti ħafna illi insaħħu dritt taċ ċittadini li dawn jimxu b'mod ħieles madwar l-Unjoni Ewropea kemm waħedhom u jaqgħu anke jekk ma xi sieħeb jew sieħba jew membri tal-familja. Jiena jidhirli illi dan il-moviment ħieles huwa l-qalba eh, tal-ġrittijiet tal-ċittadini fis-suq intern. Kon qed nasbu ħafna fuq is-suq, eh, mhux biżejjed fuq iċ-ċittadini. Wanna nagħmlu aktar biex din ma ħalwix bħala idea astratta imma naraw li s realtà konkreta għall-istati membri kollha, għal ċittadini kollha. Imorru fejn imorru. U l-liġi Ewropea trid tiġi infurzata mod rigorus jekk tkun meħtieġ. It-tielet net irridu niżguraw li l-persuna akkużata jew dik suspettata jkollhom drittijiet ċari fl-Europa, għanna il-mandat tal-Res Ewropew u il-mandat tal-ġbir tal-provi. il niggarantixxu li jkun hemm standard oli ta' drittijiet fuq il-proċedimenti li jisiru b'mod ġust fuq il-kondizzjonijiet tal-ħabs u ta' detenzjoni. U fl-istess waqt irridu naraw illi id-drittijiet tal-vittma jiġu imsaħħa. Għax ma jista' jkun hemm ebda zona ta' ġustizja u ebda fiduċa reċiproka minnajr drittijiet fundamentali komuni bazati fuq valuri komuni. Għamnek għal saħħu ġittijiet drittijiet proċedurali u drittijiet tal-vitmi. Jina ħriġ dawn it-tlet elementi biss imma tafu li hemm ħafna aktar. Jina ninsab ċerta illi dawn issemmuhom matul il-mistoqsijiet tagħkom matul din id-diskussjoni jiena qiegħda fidejkom. Thank you. Thank you. Grazzi. Thank you, Commissioner. Grazzi, Kommissarju Kandidat, Signora Redding. Issa ħanaddu għas-sur Buzutti għal-minuta. Grazzi, Sur President. Qabel xejn inaugura l Vivian Redding għal dan is u anki għal fatt kif qalet li jekk kollox imur tajjeb illum se tkun qed isservi għat-tielet mandat vila, jiġifieri kummissarju għal 15 il sena sħaħ. Zgur allura illi llum m'għandniex għalfejn nistaqsuk jekk għandekx biżejjed esperjenza għal kariga tiegħek fost il responsabiltajiet tiegħek se jkollok iċ-ċittadinanza Ewropea. Ħaġa li hija għal qalbna ħafna. U aħna nistennew minn għandek illi inti issaħħaħ iċ-ċittadinanza Ewropea u tagħti aktar drittijiet konkreti liċ-ċittadini Ewropej. Għal daqstant, jien xtaqt xtaqtek tatina għal anqas tlet eżempji konkreti ta' drittijiet ġodda li jint biħsibek tagħti liċ-ċittadini Ewropej bħala Kummissarju responsabbli miċ-ċittadinanza Ewropea. Grazzi. Madam Redding. Signora Redding. Jina rajt mod estensiv il-rapport importanti tal-kollega ta'kom Alan Lamassur bil-titlu Iċ-ċittadin u l-applikazzjoni tal-dritt komunitarju. U għemmek għandkom kollox il-vojt kollu li ċittadini tagħna qed jaraw fil-liġi tal-moviment ħieles. U allura malar ħaniħu l-ewwel azzjonijiet fuq dan il-att. L-ewwel net fil-qasam tal-ġustizzja ċivili. Ħanatikom eżempju. Jekun ċittadin tal-Finlandja u tixtieq tiżewweġ ċittadin mir-Renju Unit, ħajkollok problema enormi għax il-Finlandja trid ċertifikat ta' non-impediment u r-Renju Unit ma jiprevedux din il-ħaġa. Issa għal kopja zazuwa biex jibdew ħajjithom flimkien dan ifisser irridu jgħaddu Eh, jelbu dan l-iskil amministrattiv. U biex dan isir allura hemm bżonn li kuna moviment ħieles ta' dokumenti amministrattivi għamna bżonn aktar għal reċiproku ta' dokumenti uffiċjali u għandna bżonn aktar atti autentiċi Ewropej. Aħna bħala kommissarju, kommissjoni bdejna nagħmlu din il-ħaġa, nfakkarkom il-proposta fuq suċessjonijiet fejn tiġa daħalna għat autentiku għemmek fiċ ċertifikat Ewropew fuq eh, il-testmenti. Biex eh, nsolvu l-kwistjonijiet l-oħra jiena ħan oħroġ green paper fuq il-moviment jeles ta' dokumenti ċivili dan ser ikun għal-bidu tal-2010 imbagħad wara ser ikun hemm inizjattivi leġislattivi. Jek tiġa edha nitkellem fuq id-dokumenti u tiġa tajtkom l-eżempju fuq iż-żwiġijiet. Irrid ngħid li hemm ħafna żwiġijiet bejn per persuni minn pajjiż differenti. 350,000 u hemm 170,000 divorzju kull sena. Isu bejn wieħed u ieħor 20% ta' divorzju kollha. Hemm problemi kbar, mhux biss minħabba divorzju, imma minħabba wkoll li m'hemmx ċertezza legali fuq din il-ħaġa. U hemm storja eh, kera l-qeda toħroġ hemm il-proposta fuq il-divorzju li se qed tiċċara din il-ħaġa, imma din ġiet imblokata mill-Kunsill mill-2006 law Sinjura Redink kjoġbok. Tista' tispiċċa bil-fil tiegħek imma rrid infakrek li żmien limitat. Ma ħani prova nagħmel ħilti mena 50 kliem. Jiena ħan nagħmel proposta fuq il-kooperazzjoni mtejba fl-2010 Jiena qed norbot fuq il-Parlament Ewropew biex jenni, jiena kompli għaddejja bil-ħarsin diplomatiku konsulari biex ikun hemm regoli li jkunu jorbtu legalment fl-aħħar tal-2010, jiena ħan qiegħed fil-prattika direttiva fuq il-moviment ħieles jekk ikun hemm bżonn anke bi proċeduri taksur u mem ebda eh, dritt jekk in-nies ma jkunux jafu dwar dan id-dritt għalhekk jiena ħanuża l-possibiltajiet tad-DG eh, tal-komunikazzjoni biex ċittadin jiġu marfa. Grazzi eh, ħatlet minuti u nofs, għanna 20 minuti, eh, 20 mistoqsija f'din l-ewwel taqsima, allura nittama illi tifhem il-fatt illi naqra marbuta u mafusa biż-żmien bil-ħin, fakkarkom fl-importanza li żommu mal-ħin. Mistoqsija ta' minuta, tweġiba ta' żewġ minuti. Claude Moraes issa. Grazzi ħafna, Sur President. Signora Redding, eh, fissem il-Soċjalisti Demokratiċi nil-ak, inti ser kollob il-Komissarju tal-ġittijiet ehm, fundamentali u kif għattilna u koll li dan il-portafol tijek ħa taqsmu mal-Komissarju Malmstorm fil-qasam ta' ġustizja u l-affarijiet interni. Hemm kwistjoni tal-pakett tal-eżil, kwistjoni ta' marħersin ta' data Swift, il-PNR, aċċess dokumenti, dal-ħarra kien hemm l-użu tal-scanners tal-ġisem kollu kemmu. Dawn kollha jolqtu drittijiet fundamentali u s-sigurtà. Inti fil-prattika kif ħa taħdem mal-kummissarji biex issolvi l-konfletti li jista' jkun hemm meta moċċar hemm dimensjoni fuq id-drittijiet fundamentali fuq is-sigurtà u kif inti ġittijiet fundamentali se tirrazzjonalizzhom fil-qasam kollu tal-GHA. Issa li m'għandniex il-grupp taħdma fuq ġittijiet fundamentali. Fl-aħħar nett dak għandu x'aqsam ma' trasparenza u li tagħti konta xogħolok lil dan il-Parlament Ewropew dan il-Kumitat. Inti kif ħatarraf mod regolari lil dan il-Kumitat u kif ġittijiet fundamentali għamad fil-qasam ta' ġustizja u l-affarijiet interni. Żewġ minuti, eh, Komissarju Signora Redding. Iwiġa tlet mistoqsijiet fil-fat, ma tulla snin li għatajtina fil-Parlament Ewropew, jina kelli kontatti kontinwi mal-komitati. Aħna kon qed naħdmu bħala tim u jiena ħankompli nagħmel din il-ħaġa wkoll bil-kumitat il-ġodda tiegħi. It-tieni net, kif jiena naħdem flimkien mal-kollegi tiegħi fil-Kommissjoni. Għax mhix biss Cecilia Malmstrom illi eh, daqti kolli naħdem fil-qrib magħha. Imma hemm ukoll ħidma mal-Kommissarji responsabbli mill-affarijiet eh, barranin għax eh, dawn id-drittijiet fundamentali, dejjem kwistjoni għasmu ma' drittijiet fundamentali għandhom ukoll aspett l-għandu xaqsmu drittijiet tal-bnidem. Allura, nirrazzjonalizzaw din il-politika huwa importanti. Bazi ta' trattat ġdid u l-karta l-ġdida u il-fatt illi eh, l-Ewropa ħat issieħeb fil-Konvenzjoni tal-Drittijiet ta' Strasberg, aħna hemm bżonn illi ikollna kummissarju li ikun responsabli minn dawn id-drittijiet u ovvjament hemm ħafna elementi fejn aħna għandna responsabilta komuni bħal per eżempju fu il problemi differenti li inti semmejt il-PNR, il-SWIFT, il-body scanners u nista kun u tama li kolli mistoqsir fuq din il-ħagġa li nkun nista nitkellem aktar fid-dettal fuq din il-problema importanti. Nista nizgurak imma illi fuq il-kwistjoni ta' drittijiet fundamentali il-ħarsin ta' data ser ikunu fuq id-dimnet u ser jikunem hemm negozjati li ser jitmexxew fuq livell indaqs. Aħna mhux ħanħallu l-min jiddettana regoli l-morru kontra id-drittijiet fundamentali tagħna u il-ħarsin tad-dejta tagħna biex naġevolaw ir-regoli ta' kontra terrorizmu. Nista' ngħidilkom li kont qed niddiskuti mod estensiv ma' Cecilia fuq din il-ħaġa u taqbel għal kollox fuq din il-ħaġa u fuq din l-azzjoni wkoll. Grazzi ħafna eh, l-Sur li Michel eh, għal minuta. Iva, Sinjura Kommissarju eh, kandidat, qed nideq naqra nagħmellek il-mistoqsijiet għax naf l-esperjenza kbira li għandek fuq kollox il-talent u l-ħila li inti rejt fir responsabilità differenti li kellek. drittijiet fundamentali jiġu li eh, huma tema importanti fil-fema li għandhom jiġu mħarsa u rispettati fl-osma kollha tal-Unjoni Ewropea u l-Karta ta' Ġejtiet Fundamentali għandha titweta permezz ta' inizjattivi u azzjonijiet konkreti. Dan jimplika ovvjament li jkun hemm kontroll tal-ħarsin tal-impenji tal-Istati membri f'dak li għandu x'aqsam ma' dawn id-drittijiet fundamentali mod partikolat nitkellem fuq il-libertà tal-istampa, il-konċentrazzjoni tal-medja, diskriminazzjoni, l-imperzjalità tal-Istat u eh, meta jkun japplika wieħed japplika sanzjoni ta' trattat nixtieq inkun naf inizjattivi konkreti inti tista' tieħu jew ħatieħu biex torbot l-istati membri sabiex iħarsu dawn il-prinċipji li eh, sallum il-ġurnata mhumiex imħarsa minn kulħadd u allura din hija ġlieda ibsa ħafna li qed tistennik ovvjament għandi fiduċja fik naf eh, illi eh, inti tista' tafas l-istati biex iwaslu din id-direzzjoni u naf li tista' tagħmel dal-affarijiet, Sinjura Redink. L-affarijiet inbidlu b'mod drammatiku mill-welda tiġembru la għax il-karta ta' drittijiet fundamentali issa parti mit-trattat. Dan ifisser illi il-orti fil-Lussemburgu għanda id-dritt u l-obligu illi tistudja u tanalizza deċiżjonijiet kollha li jittieħdu biex jaraw jekk humiex f'konformità mal-konvenzjoni. Ġifidana rigward id-deċiżjonijiet li għandhom xjaqsmu mal-applikazzjoni tal-liġi Ewropea. Rigward id-deċiżjonijiet fuq l-applikazzjoni tal-liġi nazzjonali, hemm il-qorti imbagħad ta' Strasburgu. Meta l-Unjoni Ewropea issir membru tal kunsill tal-Konvenzjoni tal-Kunsill tal-Ewropa, irrid ikun hemm kollaborazzjoni bejn l-Qorti ta' Strasburgu u l-Qorti ta' Lussemburgu. Il-Kommissjoni ħadd fittex mandat sabiex tnidi negozjati fuq l-azzjoni mal-Konvenzjoni mill-ewwel sabiex ikun hemm da l-ekwilibrju. Ġifieri dika l-ewwel ħaġa, sa rigward il-problemi x'nistgħu nagħmlu aħna. Kif taf inti żmien li għamilt is-servi bħala kummissarju li aħna analizzajna il-proposti kollha tagħna sabiex naraw jekk kienux f'bilaġġ. Ħafna drabi ma' affarijiet ekonomiċi. Issa, il-qoddim ħajkonna analizi ta' kull proposta illi toħroġ mill-Kummissjoni. Sabiex naraw jekk tkunx f'konformità ma' drittijiet fundamentali u mal-Karta ta' Drittijiet Fundamentali. Ġifieri din tkun responsabilta illi jiena ħanam, illi jiena rid inġorja responsabilta orizzontali tirrigwardja id-deċiżjonijiet kollha u l-proposti kollha tal-Kummissjoni Ewropea. U tirrigwardja wkoll il-bil ftejm internazzjonali s-surra vera. Grazzi ħafna u merħba Sinjura Reding. Kienet interessanti ħafna l-ewwel intervent tiegħek ma tenti qed illi ma jistax ikun hemm ġustizzja u libertà mingħajr is-sikurezza u qed ukoll li mingħajr ma jistax ikun sikurta mingħajr ġustizzja, imma hawnhekk ma semmeċ il-libertà dan il-każ. Il-moment li l-libertajiet ikunu medda ħafna drabi minħabba il biza u kif rajna wkoll fil-passat minn naħa tal-istituzzjonijiet Ewropej u t pajjiżi Ewropej rajna kazijiet verament tal-biki, per eżempju, dal-axħar anke fil-trasferiment tad data il swift da koll għandu ma' mal kontroll tal-internet. L-scanners, il-body scanners li qegħdin iddiskutu bħalissa mistoqsijiet mistoqsija din, inti. Kif ħatamel b'mod ċar u konkret, per eżempju f'dawn il-każ tal-body scanners, kif ħat tiddefendi id-drittijiet u l-libertajiet tal- ċittadini għoddim din il-teddida. Eh, Grazzi Signora Redding. Iva, artiklu 8 tal-karta waċar ħafna il-body scanners huma fil-fat kas tajjeb biex wieħed ikun jista' juri eżattament x'ħajkunu il-politika tagħna. Idu nsaqsu hawnhekk numru ta' mistoqsijiet dawn jaħdmu tajjeb dawn l-scanners dawn iġibu magħhom ċertu problemi ta' saħħa iġibu problema ta' eh, privatezza, sikurta ta' data. Idu nħarsu lejn il-prinċipju ta' proporzjonalità. Il-miżuri li qegħdin nużaw aħna sabiex inħarsu s-soċjetà huma proporzjonati mal-lan li aħna ridu nilħqu U għonek edha najda b'mod ċaru tont il-ħtieġa taħħa bżon tagħna s-sikurezza s-sikurtà ma tistax tikser il-privatezza kollha ċ-ċittadini tagħna mhumiex oġġetti imma bnedmin u għalhekk għal dawn il-body scan eżempju kondizzjonijiet l-għarat ikunu volontarji. Imbagħad l-istampi il-ritratti jridu jinqerdu medjasament U t-tiret net irrid ikun hemm kontrolli wkoll fuq il-konsegwenzi li jista' jkollhom fuq is-saħħa. M'hemm xejn illi huwa mija fil-mija sikur u l-scanners laqqas mhuma xi tip ta' panaċea. Irridu inħarsu, niprofaw nsibu mezzi iktar privati li jirrispettaw il-privatezza biex aħna nkunu nistaw eh, nsibu daw l-esplosivi nindunaw bihom. Is-sistemi tal-ħarsi tad-data għadin eh, taħt revizjoni għalli xinu lan li wieħed jiġbor din id-dejta kollha jekk imbagħad ma tintużax qed nitkellem hawnhekk fuq Swift fuq il-PNR qatt m'għandu ikun il-biża li mexxina qudiem imma l-valuri illi fuqhom hija bbażata l-Unjoni Ewropea dawn huma drittijiet fundamentali u ħajkun hemm evalwazzjoni ta' drittijiet fundamentali kif ta' kull proposta kif kifatt diġà anke fit-tweġiba qabel eh, li tajt qabel. Grazzi. Naddu għal-kellim li mess. President, tajjeb li għanna dimna unnek persuna li kienet ta' suċċess fil-kariga tagħha. Din hija Ewropa ta' 27 stat membru individwali u għalhekk hemm ħafna prijoritajiet nazzjonali differenti. Ovvjament l-Unjoni Ewropea naqdru tipprova iżid l-effettività u ttejjeb il-leġislazzjoni preżenti mhux dejjem tipprova tkompli tespandi fosma ta' kompetenza nazzjonali kif tafu l-enfasi jew l-enija tal-programm tal-ajja kienet illi itajjeb il-miżuri eh, eżistenti u mhux iwessaq laki, però dana ma ħadimx, ma tantx għandi eh, tama li dana sir bil prioritajt li għandna issa il program programm però Inti taqbel li l-Unjoni Ewropea għandha bżonn inqas armonizzazzjoni sforzata u iktar kooperazzjoni u rridu eh, aħna nippruvaw nirranġaw il-problemi fejn jeżistu issa u mhux nippruvaw illi eh, nippruvaw dejjem eh, inwessaw u nespandu grazzi Sinjura Redding Kirchbok. Iva, Iva din hija diskussjoni li jiena kelli matul snin sħaħ mal-onorevoli membru hawnhekk. Jiena nemmen fis-suq intern għal prodotti u fil-komunità f'dan is-suq intern u l-moviment ħieles sa' ċittadini Issa jekk ir-regoli tagħna ma jkunux konformità ma' dan jiena hawnhekk inbijat illi ħanipprova nibdilhom. Issa din hija pjuttost ħaġa faċli biex ngħidlek taħt e, diskussjoni tal-liġi ċivili fejn aħna tiġa għamilna pass tajjeb il-qoddim. Ikun diffiċli ħafna, ovvjament, fil-qasam ta' dritt kriminali. Għalix, emmek, il-sistemi tagħna żviluppaw matul sekli sħaħ għana mħalfin u avukati li applikaw dawn is-sistemi u għalek wieħed jista' jifhem li huma jippruvaw kemm jista' jkun iżommu s-sistema tagħhom. U din hija raġuni għalfej l ħaġa li rridu nagħmlu hawnhekk huwa li nibnu fiduċja, nibnu l-fiduċja sabiex dawk illi fil-fatt jużaw il-liġi ikunu jafu illi l-liġi li hemm fl-istat li bismaħħom l-istat iġirin u koll huma liġijiet tajbin. Jien ara ili niprova insaħħaħ u ntejjeb l-Erasmus għas studenti u irrex li noħroġ minnu anki l-Erasmus Mundus. Iġifri għalfejn ma stawx namlu per eżempju Erasmus għallim imħalfin Dina tkun xaħġa mezz li nistaw inna niprovaw intejbu u nsaħħu din il-fiduċa reċiproka. Imma mbagħad fuq id-dritt ċivili jiena hawnhekk ċara ħafna. Hawnhekk ħanibqa' mexja. Ħanibqa' mexja bir-regoli Ewropej fejn iċ-ċittadini m'għandhomx il-moviment ħieles, ħankompli naħdem ukoll fuq il-proċeduri ta' ksur meta ma jiġux dawn applikati kif suppost. Grazzi Sinjur Avares għal-minuta. Grazzi ħafna. Kommissarju, kandidat, inti jitkellem dwar żmien meta tal parlament Ewropew ma kienx importanti daqs llum. U inti għattu koll li kont membru ta' din il-kamra anki iktar minn 10 snin ilu jina kull mili membru għamnek u għaftit ċur. Riċentement għallu li illi sinnatendi laqa, il-ġimma kien u kien fuq Swift dan, u kien hemm. U dana kien 24 sija biss qabel ma daħal fis-seħ it-Trattat tal Lisbona. Dan ma kellux iseħħ għax Swift kellu jiġi negozjat tajjeb u mhux bl blaġla kif sar huwa diffiċli ħafna li l-Parlament jimxi jerfa' responsabilità tiegħu jekk ma jkunx hemm kooperazzjoni ma' kummissjoni fuq din il-ħaġa l il-mistoqsija tiegħi hija din. Kieku aħna kellna ninnegozjaw ftehim bħal dak ta' Swift minn bidunet, x'miżuri ħaġiħu inti biex taċċerta li jkollna ir-riżultat it-tajjeb u l-Parlament ikun ġi konsultat bisħieħ. Rajta inti stess mela bajnej kif kienet snin iglu, eżattament hekk kien jiġri qabel kollox wara bibin maluqa u l-Parlament ma set ma kellux vuċi ma setaj jgħid xejn. Issa ta' nbidel mill-ewwel ta' Diċembru tas-sena li għaddiet, il-Parlament issa ħaj jingħata widen u inħarsu lejn Swift mela issa inqabel il għalli għal periodu ta' disa xhur il-Parlament ħajati. il-konsens tiegħu għal dan imma fl-istess ħin. Irridu ninnegozjaw il-ftejm ġdid fuq Swift u dan il-ftejm ġdid illi ħajidħol fis seħwa wara disa xhur, ġifieri, ħajjidħol taħt Lisbona, skont ir-regoli tal Lisbona. U hemmhekk ġifier il-Parlament ħajkun kompletament eh, f'konformità u l-Kummissarju għal ġustizzja u koll. Kifat qabel jena ħansaqsi il-mistoqsijiet li hemm bżonn. Dana kollu huwa neċessarju dana kollu qed jikser id-dritt tal-privatezza taċ-ċittadini tagħna, dana kollu huwa proporzjonat huwa marbut ma' drittijiet fundamentali tal-karta jew le. U b'dan il mas Cecilia Mastrom jiena nkunu qegħdin naħdmu flimkien mal-Parlament sabiex inwafqu eh, bil-ġdid fuq Swift. Iva, grazzi is-Sinjura Kinga Gall għal-minuta kjoġbok. Din, dan huwa żmien ġdid. Il-mikrofonu kjoġbok għal-kellima. Iva dan huwa żmien ġdid għad drittijiet tal-bniedem fl-Ewropa sa għanna isħol fis-seħ tal-Trattat tal-Lisbona l dil-kariga tiegħek dal-portfoll huwa responsabilta speċifika ma wkoll possibilità. U missin li għaddew nistaw naraw li għadbaqa ħafna xogħol xisir f'dan il-qasam partikolari f'ċertu stati membri ġodda fejn il-ħarsin ta' drittijiet tal-bniedem fil-pratika ma jaħdmux. Għalhekk jiena Jena nistiq nitolbok biex tħares li dawk il-minoritajiet l-iktar vulnerabli. U nishtiq insaqsik kif tin, kif ħa eh, tapplika dan din il-karta ta' drittijiet fundamentali li jissawa legalment vinkolanti u l-Konvenzjoni ta' drittijiet fundamentali tal-bniedem. Grazzi, Signora Redding. Il-karta b'mod partikolari artiklu 6 huma vinkolanti legalment u ġen ġifiri hija nevazzjoni kbira importanti ħafna ta' trattat il-ġdid għandna tassew biex inkunu gburin għaliex turi fil-fatt l unita fid-diversità. Mhix ġejja minn fuq għal isfel din il-ħaġa ħadet in konsiderazzjoni kostituzzjonijiet nazzjonali, il-kazistika tal-rati Ewropej u il-kollezzjoni sħiħa ta' deċiżjonijiet li saru mill-Kunsil tal-Ewropa. Ġifri dana kollu fl-imkien juri li issa l-Ewropa ħatkun maquda kemm bil-liġijiet kif ukoll bil-valuri tagħha. U din hija kodifikazzjoni l-aktar moderna ta' drittijiet tal-bniedem fid-dinja. Forsi ma ngħidux malajr ta' spiss biżejjed din il-ħaġa, però ekku għandek il-libertajiet ċivili, id-drittijiet ekonomiċi u soċjali u it-tielet ġenerazzjoni ta' drittijiet bħal per eżempju l-bioetika, l-administrazzjoni trasparenti, il-ħarsin ta' data għanna sew biex ikunu gburin għalek. Issa rridu naraw kif ħapoġġo fis-seħ fid-deċiżjonijiet kollha li nieħdu aħna. U għalek id-deċiżjonijiet tagħna kollha qabel ma jħorġu mill-Kummissjoni ħajġu analizzati għal koerenza tagħhom ma' dan il-konformità tagħhom ma' dan il-karta ħajkun hemm evalwazzjoni ta' impatt fuq id-drittijiet fundamentali ġifiri u ħana raw jekk l-istati membri fl-implementazzjoni tagħhom tal-liġi Ewropea ikunux qegħdin fil-fatt japplikaw din il-karta. U nista' ngħidilkom li ħajkun hemm politika ta' tolleranza zero fuq il-ksur tal-karta ta' drittijiet fundamentali. Nasib li tkun idea tajba jekk intom taqblu illi kolna rapport annwali fuq l-applikazzjoni ta' din il-karta bil-sommarji tal-elementi kollha li nirċivijin li tirċivi intom u il-mistoqsijiet parlamentari illi intom ħassaqsu u koll. Imbatun intom saqsejtuni u koll fuq il-sistema tal-Karta u Konvenzjoni ta' Strasburgu. Naħseb li għana l-għu nibżaw il-negozjati għabbażi ta' mandat mala kemm jista' jkun. Ma nistax ngħidilkom eżatt meta ħanlestu dawn in-negozjati, però ħanżonkom informata matul dawn in-negozjati. Grazzi. Kom il-imali mis, grazzi ħafna fil-mistoqsijiet, tweġibiet li tajt inti. Semmejt kif il-drittijiet tal-bniedem huma wieħed mill prioritajiet tiegħek u li ħad titlob l-assistenza wkoll tal-Aġenzija ta' Drittijiet tal-Bniedem biex tilħaq il-prijorità tiegħek. Taqbel li dana jitlob li jkun hemm il-mandat ta' din l-Aġenzija jitwessa u ġifiri għaliex dana issa t tielet pilastru qed jiġi inkorporat fil-proċedura normali. Inti għattu kol illi ħatkun il-bicċa xolawlanija tijak illi tara kull proposta ta' leġizlazzjoni li kunu koerenti mal-karta. X'miżuri ħatsiħu inti biex tara li kunem promozzjoni ta' drittijiet fundamentali mill-istituzzjoni Ewropej u mill-Istati membri. Grazzi well, the fundamental L-Aġenzija ta' Drittijiet Fundamentali hija tassew importanti. Din hija għodda li tanalizza s-sitwazzjoni u din ukoll tippermettilna biex aħna fit-teħita deċiżjoni tagħna l-ġejjin jkollna bażi b'saħħitha u aħna kun nistgħu nirreferu għaliha biex ma nagħmlu żbalji meta aħna nipproponu d-deċiżjonijiet tal-ġejjeni. It-tieni element huwa illi hemm bosta strumenti. Għanna bosta strumenti biex aħna naraw l-menti ta' ċittadini. Intom bħala eh, parlamentari Ewropej tirċivu b'mod privat l-menti mill-kostituenti tagħkom. Jiena naħseb li dawk huma importanti immens. Il-Kumitat tal-Petizzjonijiet jiena nemmen li huwa fost l-aktar komitat importanti hawnhekk din il-Kamra. Jiena kont presidenta dan il-Kumitat xi 20 sena. 20 sena ilu u hemmhekk wieħed jifhem e, fejn tħabbat il-qalb taċ-ċittadin. Ovvjament mbagħad għandna l-ombudsman għal każijiet kollha marbuta mal-amministrazzjoni. Din hija raġuni għaliex jiena nemmen li għandna naqdu dawn it tleta flimkien. Emmijiet tal-menti li jien nirċivi u anke l-kummissarju, kummissarji sħabi irċivu u dawn irridu nanalizzawhom f'rapport annwali. Dan irridu nagħmluh biex naraw fejn jinsabu l-problemi jew l-għanin. F'liema direzzjoni rridu nimxu, mbagħad ikonna dibattitu flimkien fil-Parlament biex naraw fejn hemm bżonn ta' azzjoni. Ma, ma nistgħux nieħdu azzjoni kullimkien. Għaliex hemm bosta problemi. Irridu nażlu b'xi eh, problema jew oħra. Jiena nixtieq ngħid illi jiena rrid nitkellem kol dwar eh, mistoqsijiet marbuta ma' żwieġ, nazzjonalità, id-divorzju, it-tfal, il-violenza kontra n-nisa. Hemm ħafna affarijiet fejn aħna nistgħu nagħmlu prijoritajiet tagħna u jiena nemmen li aħna flimkien irdu naslu dawn l-oqsma eh, fejn aħna naħsbu illi rridu nieħdu azzjoni konkreta l-ewwel qabel kollox. Grazzi. Signora Angelilli għal minuta. Sinjora Kommissarju, jien minn dejjem apprezzajt l-importanza li inti tagħti lill valur ta' ċittadinanza. Kif inti taf aktar minn 30% ta' ċittadini Ewropej huma għandhom taħt 18-il sena. Fil-mandat li għadda fuq proposta tal-Kommissjoni il-Parlament Ewropew approva proġett biex iwettaq strateġija Ewropea dwar id-drittijiet tal-minorenni. Dan għamlu biex jagħti spazju l-drittijiet tal-tfal, fil-politika kollha u l-programmi kollha tal-Unjoni Ewropea u għamlu wkoll biex jiġġielet kontra il-forum kollha ta' sfruttament u diskriminazzjoni. Il-mistoqsija tiegħi sempliċi. X'inizjattivi konkreti ser tieħu inti biex tagħti priorità li drittijiet tal-minorenni u nżomna f'moħħna li hemm it-Trattat ta' Lisbona u l-Karta ta' Drittijiet Fundamentali permezz ta' dawn għandna fl-aħħar bażi ġuridika. U għal darba oħra, inti kif ser tindirizza din il-problema li qiegħda dejjem tikber mod esponenzjali fejn qegħdin naraw tfal li jittieħdu lill ġenituri l dawk li huma separati jew divorzjati li huma ta' nazzjonalitajiet differenti. Fl-aħħar nittama li tiġi proposta proposta leġislattiva dwar il-ġlieda u l-abus u l-isfruttament sesswali tal-minorenni u kif ukoll kontra il-pedopornografija. Grazzi. Signora Redding. Jekk aħna ma nieħdux ħsieb it-tfal tagħna, aħna ma nkunux għamilna ħidmitna kif għandu jkun. Huma l-iktar vulnerabbli fis-soċjetà u għalhekk iridu ngħinu l-aktar lilhom u l-iktar iridu ngħinu dawk it-tfal inviżibbli li ħadd ma jitkellem dwarhom dawk li jinsabu fiċ-ċentri ta' detenzjoni, it-tfal li jinsabu fit-toroq tagħna. Hawnhekk għandna responsabilità kbira. U għalhekk jiena nixtieq intejjeb inżid l-istrateġija tal-Unjoni Ewropea dwar it-tfal. Issa azzjonijiet konkreti fil-qosor. Mbagħad nerġa' nitkellem dwar dan meta niddiskutu dwar l-implementazzjoni konkreta. Jiena ser ninsisti dwar is-sistema ta' allerta ta' tfal f'kooperazzjoni transkonfinali l-itfall fidejn il-ġenituri. Jina ser nitkellem ukoll dwar kooperazzjoni bejn l-Istati membri proposta fl-2011. Wara li fl-2010 nkunu analizzajna dan kollu għaliex jieħu dawn il-każijiet jieħdu ħafna żmien biex jaslu fil-deċiżjoni ħarja tal-qorti u qabel ma dawn il-deċiżjonijiet tal-qorti jiġu applikati. Jnawnek għed nitkellem dwar il-liġi proċedurali. Situazzjonijiet fejn ikun hemm żewġ ċittadinanzi, nob tafu li hemm minn u hawnhekk jiena napplika l-kooperazzjoni mtejba kif diġa għedt għaliex ma nistgħux nistennew iktar. L-abbuż sesswali, traffikar, jiena se nagħmel proposti għal ġejjieni, għal direttivi f'kooperazzjoni mill-qrib ma' Cecilia Marstrom. Illi hija għandha wkoll korresponsabilta hawnhekk. Dawn il-mistoqsijiet kollha. Jiena ser nipprova ninvolvi l tfal fil-konsultazzjoni pubblika u koll informazzjoni li tinata li tfal f'lingwa li jifmu għatfall u din għanda tinata minn qabel. Allora nittama li tajnu nintom biex nandaxħa li tfal u koll fil-konsulta publika. Signora Kommissarju, fis situazzjoni attwali bil-globalizzazzjoni tal kriminalità, il-ċittadini edin jiexu situazzjoni kontradittorja. Aħna kollha vittmi potenzjali imma aħna l-koll eh, suspessu qegħdin niġu suspettati potenzjalment. Aħna dawn il-profiles pereżempju, aħna minn nofsinhar, aħna somor, aħna musulmani. L-Europa mandiġ kredibilta biex titlob l-Istati Uniti koordinazzjoni għawa servizzi legali u tal-polizija tagħhom u din l-effikaċja Ewropea dan il-nuqqas ta' koordinazzjoni għat ibbatuha iċ-ċittadini. Inti taħseb li huwa neċessarju li jkun hemm strument tal-prevenzjoni tal kriminalità bħal pereżempju l-mandat l-Ordni Ewropea tal Protezzjoni tal-Vittmi li ħad iġi preżentata waqt il-Presidenza Spanjola. Taħseb li nistgħu nagħmlu spazju legali Ewropew u nuzzaw il-prezentazzjoni tal-roadmap bħalma għanna per eżempju id-dritt ta' interpretazzjoni u traduzzjoni, id-dritt tal-informazzjoni, id-drittis tal-proċessi ġifiri. Sena huwa wis. Grazzi interrup il-President, signora Redinga Kjoġbak. I completely agree with you. Jena naqbel perfettament miegħek. Irrid ikonna kredibilità frazzjonijiet esterni tagħna kif ukoll frazzjonijiet interni tagħna. Din hija raġuni għaliex il-President ta' din ir-responsabilità b'mod orizzontali l komissarju wieħed. Jiena qed fl-introduzzjoni tiegħi li jiena ser ikolli naħdem flimkien mal-Kummissarju responsabbli għal affarijiet barranin. Fil-relazzjonijiet tagħna barranin, l-azzjonijiet tagħna irdu jkunu fuq l-istess livell ta' kif huma fuq relazzjonijiet interni. Issa f'relazzjonijiet interni bil-karta u drittijiet fundamentali kollha naraw li dan din hija part integrali mit-trattat u din it-tina għodda, għodda illi ma kenniex qabel. Issa għanna din l-għodda fidejna u rridu napplikawha. Aħna ser naplikawa kifet fl-introduzzjoni tiegħi fejn ikun hemm dawk l-azzjonijiet kriminali fejn xi ħadd ikun suspettat. Kifet fl-introduzzjoni aħna ser naraw ukoll illi il-vitmi jingħataw attenzjoni. Hemmhekk għandna bżonn ta' miżuri prattiċi pereżempju biex nejnu l-organizzazzjonijiet ta' appoġġ għal vittmi nazzjonali jekk dawn ikunu jeżistu u dawn għandhom ikunu mamra b'tali mod li jkunu jistgħu jgħinu ta' bilħaq. Forse ser ikonna bżonn ta' organizzazzjonijiet speċifiċi għal violenza domestika u l-vittmi ta' abbuż sesswali. Irridu nibdaw nejnu hekk kif ir-reat isir kol matul il-proċess ukoll waqt il-ġuri. Qed taraw li hemm ħafna ħidma xtrid issir hawnhekk u dan din il-ħidma rrid nagħmluha f'kollaborazzjoni mal-gvernijiet nazzjonali. Grazzi. Is-Sinjura Infelt minuta. Grazzi, Sur President. Id-drittijiet fundamentali huma fost ir-responsabiltajiet ewlenin tal-Unjoni u għalda testana l-Kummissarju biex tuża l-istrumenti legali u ta' politika li għanda. Inti jider li għandek opinjoni minimalistika u passiva dwar il-drittijiet fundamentali għaliex dan itħallef fidej l-istati membri u l-orti. Tista' tispjega kif inti ser eh, tafferma da b'mod attiv fl-Unjoni. X'azzjoni ser tieħu kontra l-omofobja, reati ta' odju fost l-oħrajn? U inti ser tieħu inizjattiva rikonoxximent tal-żwieġ għal kopje LGBT. Tillet ħaġa, inti x'inizjattivi ser tieħu biex tiżgura jkun hemm il-libertà ta' reliġjon u libertà tal-kuxjenza. Tiser tappoġġa l-implementazzjoni ta' artikolu 17 ma' dialogu mal-Knisja. U fl-aħħar inti qed u jiena dan naqbel miegħu illi ser ikun hemm kwistjonijiet diffiċli bħal PNR u swif fost l-oħrajn, iżda bħala membru tal-Kummissjoni Ewropea inti appoġġajt il-ftehim ta' transfer ta' data mal-Istati Uniti. X'inbidel? Grazzi, Signora Reding. Uh, well, yes, there are ten questions. <laughs> um, iva, ma xar mistoqsijiet. Ser niprofa nirrispondi waħda jew tnejn. L-ewwel waħda dik li titkellem dwar it-trasferiment tad-data dawk hawnhekk preżenti illi kienu fil-kumitati tre jafu tajjeb wis illi fid-direttiva ta' data retention jiena tkellimt kontra dan il-kumitati tre kien kontra u l-Kunsil tal-Ministri ta' telekom kien kontra u kol Kien il-Kunsil tal-Ministri tal-Intern illi għaddija din. U jena nittama illi fil-parlament eh, kif ikun hemm deċiżjoni bħal din x'tittieħed, il-parlament jaħsiba darbtejn qabel ma jgħid iva għal deċiżjoni bħal din. Jena nista biss narġa' nirrepeti dak li jett, dak li wieġib tal-mistoqsijiet differenti li tqajmu dwar il-mod kif itrattat il-ġdid eh, kif minn Diċembru 2009 aħna b'mod orizzontali ser naraw li drittijiet fundamentali jiġu applikati fil-proposti kollha tagħna. Naraw ukoll li drittijiet fundamentali jiġu applikati fl-Istati membri. Meta dawn l-istess Stati membri jpoġġu fil-prattika il-liġi Ewropea l omofobia manda lebda post fl-Europa. Il-moviment libes tal-ħieles tal-persuni jinsapem hemm għal kulħadd u ma jħaris lejn l-orientazzjoni sessuali tal-persuna. L-Unjoni Ewropea manda lebda possibiltajiet li t-intervjeni. fil-liġi ta' żwiġijiet fil-istati nazzjonali. Iżda għandha l-possibilità li t-intervjeni meta ċittadin imur minn pajjiż wieħed għal pajjiż ieħor għabbażi ta' drittijiet illi huwa kiseb eh, f'pajjiżu. Mr. Zaba Sogor, one minute. Thank you. What measures do the... Kellem li miss għal-minuta. X'miżuri ser tieħu biex inti tiżgura illi skont il-programm ta' Stokkolma dwar id-drittijiet tal-bniedem twaqqaf id-diskriminazzjoni kontra diskriminazzjoni kontra il-minoranzi. Inti ser tiżgura illi il-persuni illi jappartienu għal minoranzi tradizjonali u nazzjonali kunu jistaw jikontribwixxu u jkunu imħarsa wkoll bħala ċittadini sħaħ tal-Unjoni Ewropea għabbażi tal-prinċipju tal-libertà, il-sigurtà u l-ġustizzja. Grazzi, signora Reding. Iva, Aħna għanna zewċ elementi ġodda fi trattat ġdid marbuta ma' dak li għattinti. L-ewwel ħaġa artikolu 2 ta' trattat għall-ewwel darba jisħaq dwar id-drittijiet tal-nedmin li appartienu għal minoranzi. Il-persuni infushom li appartienu għal minoranza għandhom dritt individwali. Aħna hawnhekk nistgħu nżidu l-artikolu 21 tal-karta u jiena ser inżomma dan id-drittijiet tal-bniedem fl-iskop tal-applikazzjoni tal-liġi Ewropea. Dan jinkludi wkoll meta l-Istati membri jimplementaw il-liġi Ewropea. U għalhekk fuq dawn iż-żewġ livelli meta aħna noħolqu il-liġi Ewropea ġifri bħala l-kontenut tal-liġi Ewropea tagħna u meta din l-istess liġi tiġi applikata. L-Aġenzija tal-Drittijiet Fundamentali għandha rwol ewlieni hawnhekk Dan ir-rwol huwa dwar l-analizzar ta' dak li qed jiġri u koll il-fat li tittata l-elementi neċessarji. Fit-tim tiegħi jinser ikolli persuna waħda li ser tkun responsabbli mid-drittijiet fundamentali tal-minoranzi. Jisser tkun qed ħares lejn din il-problema biex bekk intom hawnhekk fil-Parlament ikolkom xi ħadd ma' min tistgħu titkellmu għaliex xina żgura li kull wieħed waħda minnkom ser ikollhom bosta elementi xi diskutu. Jiena nixtieq insolvi dawn il-kwistjonijiet b'mod frank biex ngħidu hekk. Irridu nużaw il-liġi tagħna fejn hu meħtieġ u fejn huwa indispensabbli fejn huwa indispensabbli u liġi ġodda maħluqa mitrattat. Kellem li mess għal minuta. Grazzi. Dwar il-kwistjoni ta' data protection inti qed ħafna diġà tkellem dwar Swift. Inti wkoll tkellem dwar il-kwistjoni tal-body scanners. Jiena naħseb illi din tikser id-dinjità tal-bnedmin. Innaħseb illi l-aspet volontarju tal-użu ta' dawn il-body scans ma ġiex garantit. Ma nistawx inqablu it-tabija u l-bnedmin. Jekk inħarsu lejn il-żona tal duty free naraw fejn in-nies hemmhekk jixtru l-affarijiet u dawn jistgħu jittihdulhom Ma taħsibx li l-body scanners huma superflui? Hawnhekk mux maħnix sempliċi nieħdu azzjoni, iżda naħseb li dan irridu nħalluh fidejn l-Istati membri, għaliex dan imur kontra l-Liġi Ewropea. Signora Redding, naħseb il-pożizzjoni tiegħi hija ċara dwar il-body scanners. Iżda l-body scanners huma biss eh, parti wahda rridu nitkellmu wkoll dwar PNR, Swift. U dak kollu li hemm fil-pipeline. Rridu jkollna pożizzjoni ċara dwar dan. Qatt ma rridu nkunu sprunati mill-biża. Rridu npoġġu il-valuri tagħna li hemm sejsa fuqhom l-Unjoni Ewropea u lissa saru parti mit-trattati. Dan irridu nagħmlu ħanka meta ninnegozja f'tejjimiet internazzjonali. Jiena naqbel ħafna miegħek meta tinti tgħid il-bnedmin mhumiex xi pakkett. Il-bnedmin għandhom dinjità. Kull miżura li ser tittieħed trid tiġi l-ewwel qabel kollox ikkjarifikata, tittara tirrispettax id-dinjità umana, l-privatezza, id-dritt tas-saħħa. Dawn it-tlet elementi sfortunatament ma għadhom ma ġewx verifikati u issa jinsabu fuq l-agenda tagħna. Flimkien mal-kollegi mal-kollega tiegħi Cecilia Malmstrom jiena ser nara illi dawn l-elementi u dawn il-kwistjonijiet kollha jitqajmu qabel mal unjoni Ewropea tieħu xi tip ta' deċiżjoni jew tagħmel xi tip ta' proposta f'dan ir-rigward. Grazzi. Is-Sinjura Kinga Gans għal minuta. Grazzi, Sinjura Kommissarju naf li inti dedikata li t-promovi l-ugwaljanza. Zdax mizuri konkreti ser tiħu biex tiżgura stati membri implementaw ħih direttivi eżistenti u jipromovu l-prinċipju ta' ugwaljanza u non-diskriminazzjoni. L-aktar dwar l-LGBT, l-migranti u Roma minkejja li hemm diġà direttivi kontra diskriminazzjoni, hemm livelli għolin ta' diskriminazzjoni violenza kontra dawk li huma l-aktar vulnerabbli bħal immigranti Roma f'ħafna stati membri. Jek t tinterrompi xejt il-President. Fil-2009 Parlament Ewropew adotta direttiva orizzontali dwar il-non-diskriminazzjoni. Inti x'ser tagħmel biex tiżgura din tiġi adottata bħala liġi Ewropea u wkoll inti kif ser tiżgura li, li ma jkun hemm l-ebda liġi nazzjonali li tiddiskrimina kon, kon, kontra l-LGBT u gruppi oħra vulnerabbli. Grazzi, Signora Redding. F'żewġ minuti jiena żgur mhux ser ikolli l-ħin li nispjega l-azzjoni kollha marbuta ma' direttiva kontra diskriminazzjoni illi ser twassal għal trattament ugwali li l-inmissu tax-xogħol dan mhux biss fil-konfront ta' gruppi vulnerabbli, iżda wkoll dan huwa importanti immens għal persuni anzjani, persuni b'diżabilità fost l-oħrajn. Għandna ħafna elementi hawnhekk li nistaw nieħdu azzjoni dwarhom jiena naf li l-Parlament huwa pożittiv eh, dwar din id-direttiva. Hemm bosta problemi rridu nelbu mal-Kunsill. Dan irridu niddiskutuha sew. Mill-mistoqsijiet tiegħek jiena nixtieq nieħu spunt. Nixtieq nieħu l-ispunt tar-Roma Stħarriċ tal-Aġenzija ta' Drittijiet Fundamentali sabet illi Roma huwa diskriminat fis-sena dwar dak li għandu x'jaqsam il-housing, il-ġustizzja u s-suq tal-xogħol u dan mhuwiex aċċettabbli għalina. Għalek jiena ser naħdem dwar dan is-suġġett, ser naħdem mal-Kummissarju Ander. Aħna ser nużaw il-fondi strutturali tagħna b'mod sostenibbli. Ser inħarsu lejn x'ħadem tajjeb, per eżempju, il-programm Acceder fi Spanja marbut mal-taħriġ vokazzjonali, dan kien suċċess. Aħna ser nippruvaw nużaw il-flus biex ikonna suċċessi oħra bħal dawn hemm ukoll id-direttiva tal-ugwaljanza bejn ir-razzet kif ukoll inklużjoni tar-Roma illi tiġbor flimkien atturi ewlenin. Jien nixtieq ngħidilkom illi il-politika biex ikonna riżultati konkreti ser tiġi sviluppata fis-summit ġewwa Kordoba f'April is-summit marbut mar-Roma u jiena se niddiskuti ma dan il-komitat dwar il-miżuri konkreti li rridu nieħdu. Grazzi Sinjura Redding e Sinjura Viva Van van Camp għal minuta Sur President, il-Trattat tal-Lisbona qed iġib era ġdida l-kooperazzjoni fost il-pajjiżi Ewropej fil-qasam tal-ġustizzja u l-liġi kriminali b'mod partikolari. Aħna qed nistennew dan dan il-qasam ġdid ta' azzjoni għax aħnidu aktar eh, sigurtà ċittadini u anqas libertà għal kriminali. Tista' tagħtina tliet inizjattivi konkreti li inti għandek moħħok li tieħu fil-qasam tal-ġustizzja kriminali biex l-Ewropa ssir post aktar sigur għal ċittadini. Grazzi, is-Sinjura Redding. Naħseb li tiġa fl-introduzzjoni għat xem bżon li jisir mod konkret. Imma anke rritnajt li għabitxa xolibsa għax hija kemi ħafifa fil-ġustizja ċivili li wieħed imexxi l qudiem dan il-qasam. U hemm ħafna elementi li tqedu fil-prattika f'dan il-qasam. Dassan tieħor hija ibsa fil-ġustizja kriminali biex din twettaqax il-kwistjoni ta' sussidjarita hija prioritarja fuq l-aġenda u fejn il-parlamenti nazzjonali, u din hija ħaġa importanti għal-Parlament Ewropew, ħajkollhom leħen speċifiku u stati membri jistgħu jimblukkaw inizjattivi meħuda mill-Kummissjoni. Din hija raġuni għalfejn naħseb li huwa importanti ħafna li nimxu b'mod kawt bil-galbu f'dan il-qasam. Ma rridux naġlu wisq <laughs> Ara, il kolox eh, eh, qed jaqa. Irridu naraw fuq xi xammexxu. L-arfin reċiproku ser jkun wieħed minn dawn l-elementi. It-neħja tal-egzekwatur. Għax ma jagħmelx sens ikun hemm inizjattiva speċifika fuq eh, il-kontijiet eh, tal-banek. U rridu naraw u koll illi ma jkunx eh, possibli illi wieħed idur minn pajjiż għal ieħor biex jażel is-sistema legali l-aktar jaqbillu taħt ruma tnejn hija biċċa xerdu nagħmlu mal-Parlamenti Nazzjonali u mal-Istati Nazjonali forsi tistgħu tgħinu wkoll din id-diskussjoni speċifika mal-Parlamenti Nazzjonali. Grazzi, is-Sur Stavros Lambrinidis għal minuta. Grazzi ħafna. Xi il-kap ta' servizz partikolari għal li eh, jekk m'għandekx xtaħbi, m'għandekx faħam miblul, m'għandekx minn xiex Imma jiena rrid ngħidlek m'għandekx faħam blur, m'għandekx taħbi, m'għandekx ħajja. Kollha eh, għandna xi ħaġa x'naħbu, eh, ħaġa legali bħal pereżempju l-għażliet tal-istil tal-ħajja min politiku, kwistjonijiet eh, ta' saħħa u il-fatt li aħna nemnu xtemnu edu fuq l-inter, ma jfissirx li l-gvernijiet jistaw joqodu jiflu kull ma najdu u jżommu konta x'nemnu x'ma nemnux u x'namlu x'ma namlux. Mena, tista' xi informazzjoni li tingħata tista' tiġi meqjusa bħala illi jint qed iċċedi parti mid-drittijiet tiegħek fuq il-privatezza u biex ħaddieħor ikun jista' juża. Signora Redding. Jina ħdimt ħafna mal-Viċi President fuq din il-kwistjoni meta aħna id-diskutejna u d-deċidejna fuq il pakketta telekomunikazzjoni fejn din il-kwistjoni kienet fil-qċata tal-agenda ċertament ta' fuq fu jemek len ħan nista' ngħidilkom. Forsi tiftakru id-drittijiet illi jeżistu illum fuq il-privatezza. Meta stat nazzjonali ma jħarrisomx, permezz per eżempju ta' organizzazzjoni privata f'dak l-istat stess, jina ħat responsabilta. Kienem il-kas ta' form, PHORM, u f'taħt każ kontra r-Renju Unit. Ir-regoli tagħna huma ċari, irid ikollok kunsens minn qabel iffirmat. Jiġifieri biex napplikaw il-liġijiet tagħna illum l-affarijiet ma jistgħux isiru kif qed isiru bħalissa fuq l-internet. Issa, kollega tiegħi Nelly Cruz hija responsabbli minn dan id-dossier, imma bħala Kummissarju tal-Ġustizzja għandi wkoll din ir-responsabilità illi nistabbilixxi il-liġi ħalli nimplementaw id-drittijiet fuq il-ħarsin tad-data. Ħarsin tad-data illum hija mdaħla b'mod espliċitu fit-trattat il-ġdid. Tistgħu torbtu fuq illi jiena nara illi l-individwi jiġu mħarsa. Grazzi ħafna Sinjura Natalie Grisbeck għal-minuta. Grazzi ħafna jina b'etniħu gost li kunem komissar speċifiku responsabli mid drittijiet fundamentali u l-ġustizja. U nawguralek għal din il-ħidma ibsa brabta ovvjament eh, mal-Parlament Ewropew illi eh, l-Unjoni Ewropea ħad kompli tkun aktar eh, determinata biex ikun hemm Ewropa ta' drittijiet kif għad inti fl-introduzzjoni. Inti eh, semmejt il-komplementarità bejn il-qorti tal-ġustizja tal-Lussemburgu u l-qorti Ewropea ta' ġetijiet tal-bniedem u f'waħda mill-mistoqsijiet semmejt l-artiklu 6. Mistoqsija tiegħi hija diretta ħafna u dejjem tqum din il-ħaġa nixtieq nara kif u meta inti qed tara li jkun hemm eh, subja fil-Konvenzjoni ta' Drittijiet tal-Bniedem kollha kemm għax eh, meta wieħed jara il-kompatibilità hija ħaġa, imma meta inti tissieħeb ħaġa dik torbtok. Iċ-ċittadini eh, hemm bżonn li d-drittijiet tagħhom jiġu mħarsa u hemm bżonn li niżgurawlhom id-drittijiet fil-proċedimenti kriminali. X'inizjattivi qed tipproponi inti b'mod partikolari x'inhi l-pożizzjoni tiegħek fuq il-prinċipju tal għarfien reċiproku fil-każijiet li konċernaw l-Ewropa u l-pajjiżi differenti. Niskuża ruħi tal fit-tul. Grazzi, Signora Redding. Nista' ngħidlek meta ħanibdew dawn in-negozjati. Ħanibdewha daqt malli aħna ikolna il-mandat biex ninnegozjaw il-dritt biex namlu dak, id-milli namlu dak, huwa msemmi b'mod ċar f'artiklu 6 ta' trattat tagħna. Jiġifieri mhix kwistjoni jekk hux ħanamluha jew le, ħanamluha. U ovvjament aħna ħajkonna naħdmu flimkien bejn iż-żewġ rati b'mod bilanċat. Aħna rridu nsaħħu il-rati tagħna fuq dal kwistjonijiet ta' drittijiet tal-bniedem ma rridux illi indajfu indajfuhom u l-qorti tagħna tal-Lussemburgu trid tiqpa kif kienet għal eċiren eh, ta' snin, iġifiri l-istrument, l-istituzzjoni illi enitna biex namlu liġi Ewropea għal ġit ta' ċittadini tagħna u għal ġit tas suq intern tagħna. Iġifiri li aħna nqerbu dawn iż-żewġ rati l xulxin ser ikun tisħieħ. Miex ser ikun biċċa xogħol faċli għax huwa qbil internazzjonali tiġi ratifikat mhux biss mis-27 stat membru tal-Unjoni Ewropea ma wkoll mill-membri l-oħra tal-Kunsil tal-Ewropa. U allura ser ikun hemm xi eh, taħdidiet, forsi negozjati diffiċli li jsiru. Jiena ħanaħdem ħdem fuq din il-ħaġa fil-qrib ma' servizzi legali tagħna mal-qorti fil-Lussemburgu u wkoll mal-Kummissarju responsabbli mir-relazzjonijiet esterni. Grazzi. Is-sur Jasek Protasewicz minuta kjoġbok. Grazzi ħafna, President. Signora Kommissarju, għandi mistoqsija fuq dik li għam seħ inizjattiva ta' ċittadini li qed iddaħħal mit-Trattat ta' Lisbona li fil-fema tiegħi miex biss dritt ġdid importanti għal ċittadini Ewropej imma pass importanti biex l-Ewropa nqarbu lejn iċ-ċittadini minħabba li din tippermetti illi dawn jieħdu sem mod dirett fit tiswir u fit teħid ta' deċizjoni tal-Unjoni Ewropea. Kif int għandek f'moħħok illi tagħmel din inizjattiva taħdem għax ċittadini X'inhu mal l-femmi tiegħek fuq kif jista' jiġi eżerċitat dan id-dritt fil-prattika? Grazzi, Signora Redding. Mikrofonu għal-kallima. L-inizjattiva ta' ċittadini huwa element ġdid illi qed eh, jirriżulta mit trattat il-ġdid. Jista' jkun element importanti biex iċ-ċittadini jsemmaw leħinhom. Jista' jkun element perikolus ukoll jekk aħna ma niċċarawx mill-bidunet fuq liema kwistjonijiet iċ-ċittadini jistaw jiksbu tweġiba. Jekk iċ-ċittadini, per eżempju, jgħidulna illi iridu il-pina tal-mewt fl-Ewropa. Isobija, drittijiet fundamentali element bażiku ta' l-Ewropa tagħna u ma nistgħux inbidluhom anke ikun hemm inizjattiva ta' ċittadini. U din hija r-raġuni għalfejn qabel ma din l-inizjattiva ta' ċittadini isseħ dun iċċaraw il-kondizjoni u regoli sabiex din l-inizjattiva ta' ċittadini issir element pozittiv, element illi jurina fejn nistgħu nimxu l-qoddim biex intejbu regoli tagħna fil-bidla li namlu fejn nistgħu nużaw istrumenti oħrajn biex nkunu nistgħu insolvu l-problemi. Allura l-ħidma tiegħi ser tkun illi malajr kemm jista' jkun dawn il-kondizzjonijiet illi fihom tista' ssir inizjattiva ta' ċittadini niċċarawhom. Imbagħad ovvjament din ħatkun ħaġa importanti għalija u għalikom. Għalija għax jiena rrit nuża il-possibilità ta' komunikazzjoni biex nispjega li ċittadini xem fin-nofs u għalikom għax intom eh, tidu tejnu fil-kostituenti ta'kom, fil-distretti ta'kom billi tarfu li l-kostituenti ta'kom fuq dawn l-inizjattivi, ġifiri għamnek għanna naqra ħidma mux ħazin li namlu fl-imkien. Grazzi ħafna. Is-sur Manfred Weber għal-minuta. Grazzi ħafna, Kommissarju kandidat sadan il-tant eh, kellna eh, sitt smih li kellna eh, sissa u rrit namel kritika. Irrit najt fit weġiba menx bizzejet ħin u jiena nixtieq nifraħlek tal-li edha tispjega ruħek mod ċar u fil-qosor. Issa, Stokholma u Lisbona. Dawn iż-żewġ postijiet, ismijiet ta' postijiet, ifissru opportunitajiet ġodda, qed ngħidu jridu nibnu sistema ġusta ġdida fl-Unjoni Ewropea. Inti kemm inti fiduċjuża li matul il-ħames snin li ġejjin ħajrna xilna noħorġu b'sistema ġudizzjarja komuni li tkun ġusta. Grazzi, Signora Redding. Aħna għanna ħafna sistema ġudizzjari ġusti fl-istati membri tan ġifiri ma marriġ ninsewa, ġifiri mux għet nibdew mill-qieħ. Imma għedin nibnu fuq dak illi tiġa ġi mibni matul sekli sħaħ fl-istati nazzjonijiet tagħna. Issa na realtà ġdida dimna u dini li ċittadini u minn stat membru għal ieħor. U hemmhekk iċ-ċertezza legali ma tiqpax tinata fuq li ma liġi tapplika, fuq li ma orti għanda l-kompetenza. Allura unnek għanna bżon li mux biss ikolna l-istrumenti illi hemm fis biex dawn jistaxħu, hemm bżonn li ċ-ċittadini jkunu marfa fuq dak li aħna qed nagħmlu jew fuq x'inhuma drittijiet tagħhom terz taċ-ċittadini li jiġu diskriminati jisir minħabba ma jafux xinu drittijiet tagħhom, ma jkunux jafux xinu drittijiet tagħhom. U flimkien ma dakollu li eh, għatina fuq il-ħtieġa li nirriformaw il-liġi ċivili transkonfinali ħalli konna għarfin reċiproku fil-liġi kriminali imtejjeb ħalli id-drittijiet ta' persuni miż-żewġa li ikollhom ċittadinanza doppja, dan fidu in konsiderazzjoni. Għax per eżempju, forsi jridu jivvjaġġaw, jew forsi jridu jmorru joqogħdu f'pajjiż ieħor, jew forsi jkunu jiksbu divorzju. Dan affett jridu jsiru b'mod parallel u rridu nifukaw fuq il-komunikazzjoni biex najdu li ċittadini tagħhom x'inhuma id-drittijiet tagħhom u x'inhuma l-possibilitajiet jekk dawn id-drittijiet ma jitulux bis-serjetà ħalli dawk id-drittijiet tagħhom jiġu imħarsa għax jekk ma tax bidrittijiet tiegħek m'għandek ebda dritt u hawnhekk iridu naħdmu ħafna fil-ġejjeni. Grazzi ħafna. Fl-aħħar net biex nagħqu din l-ewwel taqsima il- Is-sur Grosseta għal-minuta. Fost l annijiet tal-Komissjoni, suppost fil-ħames snin li ġejjin ser ikun hemm it-tisħiħ tal-kooperazzjoni ġudizzjarja fil-ġlieda kontra l-kriminalità organizzata. Inti kif ser taħdem biex ikun hemm Prokura Ewropea u din għandha tibda mill-Eurojust. Xi proposti inti ser tagħmel biex tiġi msaħħa u kontrollata b'mod demokratiku dan l-istess organizmu minnaħa tal-Parlament dan għandu jkun f'koerenza ma' trattat ta' Lisbona. U dwar il-ġlida kontra l-kriminalità inti xi proposta ser tieħu biex ikun hemm rikonoxximent reċiproku dwar it-teħid tal-beni tal-kriminali u l-użu tagħhom għal għanijiet soċjali. Inti xi proposti ser tieħu biex tigarantixxi li fl-Unjoni kollha Eh, ikun hemm mod kif wieħed joħsib il-vitmi tal-proċeduri kollha penali li kun ugwali għal kulħadd. Grazie Signora Redding. Għandek raġun. Mija fil-mija u dinja ħaġa ċara fit-trattat il-ġdid. l ħari u illi l-Eurojust namluwa uffiċċju tal-Prosekutur Ewropew. imma kelliċ ħafna ħin biex nara din il-ħaġa, nara din il-ħaġa imma li għandi f'moħħi huma mod partikolari l-aspetti finanzjarji. Rridu naraw fis-snin li ġejjin jekk dan hux biżejt jew hemmx bżonn li nagħmlu pass ieħor il qudiem Hemm possibilitajiet fit-trattat biex nagħmlu pass ieħor il qudiem Din hija ħaġa eh, bħal kull ħaġa oħra fil-liġi kriminali fejn l-istati membri li jkunu msieħba u fejn aħna bżonn li jkun hemm il-Parlamenti Nazzjonali msieħba wkoll dak li qed nagħmlu. Mina personalment naħseb li jkun importanti ħafna illi dan il-prosekutur pubbliku jkun jista' japplika għal kull ħaġa illi għandha x'taqsam mar reati trasconfinali, reati kbar bħal pereżempju il-pedofilija. Naħseb dan huwa eżempju wieħed fejn aħna irridu insaħħu il-kooperazzjoni tagħna ħalli insibu s-soluzzjonijiet il huma meħtieġa. Fi kwistjonijiet kriminali dejjem hemm żewġ elementi hemm l-element eh, ta' min ikun wettaq ir-reat jew li qed jiġi mixlib dan ir-reat, dan għandu drittijiet fundamentali. U aħna għandna demokrazija biex niggarantixxu dawn id-drittijiet sakemm jiġi ikkondannat. Mbagħad anke meta jinxteħet il-ħabs, meta jkun il-ħabs dan għandu ċertu drittijiet fundamentali li jridu jiġu implementati xi drabi dan ninsew. Min-naħa l-oħra imbagħad hemm il-vittmi. Ma nixtieqx illi aħna noqogħdu ngħidu idu nħarsu l vitma bil-klim biss. Mod parallel ma din is-sistema li tikonna sistema serja illi tieħu ħsieb il-dawk illi ġew imġela jkunu vittma għaw interruzzjoni. Membru distinta ma tistax titkellem membru distint ma tistax titkellem, le. Il-laqa tal-koordinaturi irranġaw kif għandhom eh, jitkellmu il-membru onorevoli jek joġbok kun edukata zomma regoli bħal kulħadd. Grazzi ħafna, Signora Redding, u l-membri kollha hawnhekk għal kooperazzjoni u tal-li mxejtu mar-regoli. Grazzi ħafna. Issa ħammexxu għattini taqsima tal-laqa mela jekk joġobkom nfakkar li l-membri tal-Komitat Liba isser kolna laqa ta' evalwazzjoni fis-sitta Qabila ser ikun mill il tal-koordinaturi fil-5 u nofs ta' wara l-ofsinar. Grazzi ħafna l-kooperazzjoni u issa s-sur Lene ħajmexxi il-laqa, eh, il-komplement tal-laqa. Good. Good.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 Nixtieq nagħmel daqsxejn ta' preżentazzjoni introduttiva l-ewwel kull mena 30 minuta għal tliet kumitati. Nixtieq jiena nserraħ moħ in-nies il-membri mill-Kumitat ta' Drittijiet tan-Nisa li għam il ħin kollu tagħhom, mhux għam mill-ħin tagħhom xejn li xejn. Jiena ħanżon fil-qosor ħafna fil-preżentazzjoni tiegħi nixtieq ngħid li proċedura ta' fil- Komitat tal-affajt legali u daqxejn differenti minn dak illi kienem fil-libe. Aħna għanna minuta biex issaqsu l-mistoqsija mbagħad għandna tweġiba tal-kummissarju li titiżżomm ma' żewġ minuti apparti minn hekk però jista' jkun hemm Eh, mistoqsijiet ta' segwitu, pero jridu jżommu ma' l-istess suġġett, eh, mux tmorru fuq xaġa kompletament differenti. Il-komissarju mbagħad intuwa minuta biex twieġeb dawn il-mistoqsijiet addizzjonali. Dawk huma ir-regoli tal-kumitat tagħna. Grazzi ħafna, Sinjura Redding, komissarju kandidat għal-ġustizzja. Nixtieq nilqak fisem dan il-kumitat u nixtieq intuk mill-ewwel iċ-ċans li tibda bil-kummenti ta' traduzzjoni tiegħek. Grazzi ħafna, President, membri onorevoli. Kien fil-Kumitat huwa fil-komentat ta'kom illi il-punti fundamentali ħajġu trattati Dawn huma affarijiet li għandhom x'jaqsmu mal-interpretazzjoni u l-applikazzjoni tal-liġi tal-Unjoni. U għandna wkoll il-liġi ċivili, liġi kommerċjali u dik proċedurali. Intom tafu illi jiena minix avukat. Imma jiena għandi kull ammirazzjoni għal l-arfin legali espert ta'kom u jek permettu li jena nishtiq nuża bisħieħ dan l-arfin espert fis snin illi ġejjin. Jena ili 20 sena issa fil-politika Ewropea u segwejt ħafna il- eh, il-proċess ta' leġizlazzjoni. Għandi nafu kol kemm huwa importanti dan. Għalija di l-ordni legali sopranazzjonali tinsab fil-qalba ta' dell-Unjoni Ewropea u dell-Unjoni ma tinżamx bis-saħħa, bil-forza, bil-polizija jew bil-militar, tinżam fl-imkien bil-regoli illi ħloqna b'mod konġunt li għandhom jiġu rispettati, applikati u enforzati. Dinija, raħġemajn staft kif qal Walter Hallstein. fil komunità ibbażata fuq id-stat ta' dritt. U dana ħadem għal daw l-axħar 50 sena, kien ħaġa storika, issa fejn kienu storiċi dawn is-suċċessi tagħna. Għaliex aħna għandna differenzi bejnietna ma l-Ewropej talmu biex dawn id-differenzi jibdluhom f'xi ħaġa favorihom u biex fil-qasam legali jibnu din l-unità f'diversità. Iva, għanna 27 um, ehm, sistemi legali differenti, tradizzjonijiet legali differenti. Imma għanna organizzazzjoni legali waħda sopranazzjonali u li aħna ħloqni għalli xaħna kapaċi nitalmu minn xulxin, nisimaw il-xulxin, eh, nqablu il-sistemi legali tagħna u naqdu għan flimkien F'sistema Ewropea ġdida ħafna drabi aktar b'saħħi tal-fejn ngħidu dan. Dan ngħidu għax xina naħseb li dan għandu dejjem ukoll ikun il-bażi illi fuq għandna nimxu qoddim mbagħad. Il-Kommissjoni tipproponi liġijiet, il-Parlament u l-Kunsill jiddibatti u jemendaw dawn il-liġi, imbagħad aħna nkunu hemmhekk biex naraw jekk dawn il-liġijiet jiġux implementati fil-prattika. U jina dejjem ħan rispetta it-tradizzjonijiet legali differenti tal-istati membri tagħna u dina diġà tajjena il-qabel fis-smieħ ieħor u importanti b'mod partikolari fil-liġi kriminali fejn is-setat tagħna huma pjuttost għadhom eh, riċenti u l-istat membru jista eh, jafas il-break ta' emerġenza, ġifiri hawnhekk iridu aħna. Veru insibu l-konsensus li huwa meħtieġ. Fuq il-liġijiet ċivili u kommerċjali tistgħu isserħu fuqi li noħroġ bi proposti ġodda fejn ikun hemm bżonn u fejn hemm bżonn ninsaħħu is-suq intern ukoll pereżempju fil-qasam tal-liġi kummerċjali u ċivili rridu nkunu ambizzjużi ħafna għax hawnhekk aħna nistgħu ngħinu lil eh, negozji permezz tal-leġislazzjoni b'saħħitha ikunu jistgħu jelbu l-ostakli burokratiċi u jnaqsu l-ispejjeż. Nista' forsi lejn ukoll iċ-ċittadini eh, fil-ħajja tagħhom ta' kuljum meta jkmorru jixtru minn ħanut. U hekk nemmen ukoll illi nistgħu ngħinu l-Ewropa toħroġ mill kriżi finanzjarja li ġiet tisħiħ tas-suq eh, intern is-suq waħdini huwa f'interess tagħna. Is-suq ma waħdini ħajkollu vantaġġ fil-fatt jekk jirnexxilna nibqgħu naħdmu fuq din iż-żona. Waħda ta' ġustizzja. Jiena naf li intom għandkom ir-rapporti ta' inizjattiva propja li jitolbu leġiżlazzjoni ġdida f'dan il-qasam ħafna minn dawn l-idejat. Jistaw u se jiġu mit-tieħda in konsiderazzjoni mill-Kummissarju ġdid tal-Ġustizzja jak tridu għax il-fatt jagħmel sens. Jagħmel sens illi naħħu l-eksekwatur. L-eksekwatur tiswa bej 800 u 2000 euro għall-spess tal-avukati biss. Ġifieri dan m'hemmx bżonna mhumiex meħtieġa, imma rridu wkoll nagħmlu ċertu salvagwardju ġifiri inneħu il-exekwatur u namlu il-salvagwardi. Imbatem u kol proposta Skużani għajt il-President imma tiġa kważi wasalna għal 6 minuti ġifiri ħajdu tolbok tikkonkludi għanna il-kwistjoni tal-responsabilta tal-inċidenti tal-traffiku, tal responsabilta tal inċidenti tal traffiku 500.000 incidenti fit-toroq kull sena irridu ċertezza legali għawnek irridu illi konna l-attachment għal kontijiet bankarji, din eh, ekonomika biex nħorġu mill kriża mill-krizi 60% ta' d-dejn jibqa mux koper situazzjonijiet ta' transkonfinalja nabżon koerenza fil-liġi kontrattwali eh, u kif ukoll responsabilta' Ah, leġislazzjoni tal-konsumaturi fejn hemm bżonn insibu bilanċ. Intom tafu li jiena favur ħafna li jkun hemm drittijiet tal-konsumaturi jiena ħankompli dal-approċ u CFR politiku ħajkun importanti ħafna għadni ma rajtux, pero insomma għaddejtu daqxej ħafif ħafif u għabiex xogħol tajba ħafna rridu nibqgħu naħdmu fuq u dan huwa il-żerrija għal kodiċi ċivili Ewropea. Ġiri tama illi tappoġġawni fuq dan. L-Istati Uniti bdew bil-Uniform Commercial Code ma għalfej ma nix ikollna aħna kodiċi ċivili Ewropea għassu waħdin tagħna illi fl-aħħar mill-aħħar għanna nitalmu nħobbu. Il-President, aħna kontenta ħafna b'dawk il-klim, ovvjament, però ikolli nżomm l ħin ġifiri ħajku b'daw bil-mistoqsijiet u naddi għall-ewwel kellim is-sur Zwiefka Għalli pipi Grazzi ħafna, Signora Kommissarju, l-ewwel qed jiena nixtieq nirringrazzjak għal din l-istqarrija tiegħek illi l-inizjattivi li jitresqu mill-membri parlamentari Ewropej ħad ippruvaw tamluhom inizjattivi leġislattivi dan ikkun tajnuna kbira. Mbagħad għandna l-ewwel proposta fl-ħar tas-sena li għaddit il-Parlament għamel proposta għal regolament fuq każijiet ta' żwieġ u responsabilta tal-ġenituri f'proċedura ta' kooperazzjoni eh, msaħħa. U dejjem iżommu f'moħħna drittijiet tat-tfal ovvjament fit tweġibi bi miktub tiegħek inti għattilna. Illi inti lesta li tressaq proposta fuq Roma tlieta fl-ewwel tliet xhur f'tal-mandat tiegħi fuq dan il-qasam ġifieri din għalija importanti ħafna u nixtieq insaqsik jekk fil-fatt hemm xi possibiltajiet u soluzzjonijiet oħra U x'għandek f'moħħok minħabba l-impass li hemm fil-Kunsill? Xiġri kieku inti kellek tipproponina din il-kooperazzjoni im saħħa? Jina. Ma toġobnix ma tal-Ewropa tavvanza fil- uh, kooperazzjoni msaħħa meta jkun hemm ċertu pajjiżi li jaħdmu bejniethom u oħrajn jitħallew barra. Kull fejn hu possibbli jiena ħa nipprova li jkunu 27 stas membri kollha li jaħdmu flimkien. Però meta nara li fuq suġġetti importanti bħal pereżempju Ruma tlieta mhuwiex possibbli li kollna din l-unanimità, allura ma jkunx hemm possibilità oħra li frina din it-triq. Diġà tajtkom iċ-ċifri. Kull sena jkollna madwar 350,000 um, Zwiċ imħallat u kull sena jkollna 170,000 divorzju. Dan huwa 19% ta' totalità tad divorzi ġifieri jiġu minn dawn iż-żwiġijiet imħalta. Mill-problemi kollha mbagħad li dawn iġibu magħhom, il-problemi għal parti vulnerabbli ta' żwieġ, it-tfal, eċċetera. Ġifieri ma nasibx li għandna possibilità. Ħlif illi naċċettaw il-kooperazzjoni imsaħħa. Im Għaxa stati membri li zuwa din nasab li għandhom raġuni jina ħanimxie f'din it-triq nittama l-istati membri eventualment jaraw li aħna serji f'din il-ħaġa u l-oħrajn jimbat jinaqġu maħna. Jina ħanamel da kollu li jista jkun li nista sabiex fl-ħar ninaqdu u mbat nsiru 20 firri minn 10 umbat 25 fl-ħar l ħar 27. Dak li nishtiq. Herzlichen Dank, Herr Kollege Zjefka, eine Nachfrage bitte. Grazie ħafna, Il-mistoqsija ta' segwitu. Komissarju, inti għat li għaxar pajizi talbu għad il-kooperazzjoni msaħħa. Inti trid li dawn jizdidu. Issa, għandek xie pjanijiet għalek biex tintroduċi xie modifiki għal proposta oriġinali tijak, grazzi. Din hija waħda mill-affarijiet li ħankun qed nagħmel minn dakinhar illi intom tiddeċidu jekk jiena se nkun kummissarju jew le. Jiena issa ħares biss lejn il-linja ġenerali, imma ma tħalġ fid-dettalji kollha. Dan ħanamlu malajr malajr kemm jista' jkun il-xogħol ta' preparazzjoni per rassar ġifieri mhix xi ħaġa ġdida ħan deċidi għabbażi mbagħad din il- ħidma ta' preparazzjoni li sara, saret u ħanitlob li l-MP skola li għandhom esperjenza f'dan il-qasam biex ittuni l-opinjoni tagħhom. Mod informali wkoll. Dan ikun tajnuna kbira, jiena nixtieq illi iċ-ċittadini Ewropej illi għandhom din daqsek, kusta daqsek għal-album, id-deċizjoni mal-arkem jista' jkun din il-forum shopping tkun dejjem skapitu tal-parti vulnerabbli fil- fil-żwieġ. Ma memx loka din fil-post fil-vizjoni li għandina l-Europa. Grazzi ħafna s sur Rebkej. L-Sendi. Grazzi Sinjura Redding f'Develt il-biraħ inti għallu li inti persuna li għandek ħafna karizma. U Pero xaħat li lest u koll kun ħabib ta' negozji Ewropej. Għalfej għatajdu għek, għax jaħsbu li inti ħataħdem fuq l-iktar affarijiet, l-iktar fuq affarijiet ekonomiċi, għawnek jgħid. Illi ma nix nistennew bis affarijiet f'affarijiet ta' ugwaljanza u antidiskriminazzjoni li jista' jfixkel b'xi mod il-kummerċ. Hemm affarijiet ukoll però li għandhom x'jaqsmu mad drittijiet tal-konsumaturi um, ehm, li tiġi bejn il-ħaddim u minn ħadmu kwistjonijiet ta' kojda ta' deċiżjonijiet mill qrati Hemm standards differenti fl-istati membri differenti, iġifirinti x'taħseb fuq għadha l-artiklu li għadna kif rajtlek? Jina bħal ġurnalista, ex-ġurnalista, għat minħan kritika ix-xol ta' ġurnalist iħor. Imma dan il-ġurnalist missu tala saqsa li telekom, li telekom, settur ta' telekom, kienu jieħu tweġiba differenti, ma tantx kienu ħadu pjaċir bija fuq ir-regolament tar roaming, daqshekk żgur nista' naċċertakom. Issa, Jiena ma naħsibx li inti għandek għalfejn tkun favur ħaġa u kontra oħra, trid issib bilanċ. Aħna għandna suq intern. Bidritt tal-moviment ħiela sa' ċittadini għandna wkoll id-drittijiet fondamentali u dritt għandna diskriminazzjoni. Jiena f'gazzetta ġermaniza oħra għandi ximkien fil li għaj, forsi nfittisha, Għandi rajt analiżi xjentifika interessanti ħafna ta' Università Ġermaniża illi għamlet l-analiżi illi f'dawk in-negozji fejn hemm integrazzjoni għolja tan-nisa u nies b'diżabilità Or nis, jew nis li normalment jiġu diskriminati, dawn il-negozji ikollhom fl-aħħar mill-aħħar aktar suċċess. Jiġifieri hemm bżonn nilħu dan il-bilanċ fis-soċjetà tagħna. Kultant tittaħseb fl-aspett ta' negozji, kultant tittaħseb fil-konsumaturi, fil-direttiva ta' drittijiet ta' konsumaturi, staw ta' ċertaw ruħkom li naħan konsiderazzjoni drittijiet ta' konsumaturi naf x'inhuma il- xin il-kritika ġifiri u diskutejta tiġadin u nistarajdilkom illi jekk konsumaturi jaħsbu illi ġew imqarqa din id-direttiva ma tiswa xej. Jena lesta illi eh, inħares l-interessi ta' kulħadd. Tajjeb? Jina nista naqbel mal-karizma. Dik il-parti titkellem fuq il-karizma ta' Signora Redding jgħid il-kellim imma il-protezzjoni dik hija l-qofol ta' kollox din hija xi ħaġa li inti tara kif ħa titratta. Aħna rridu armonizzazzjoni bażika tal-protezzjoni tal-konsumaturi u rridu l-iktar livell li possibbli ta' protezzjoni. X'taħseb? Jina, bħala komissarju għat-telekom f'daw l-aħħar ħames snin u kol bħala komissarju responsabli għal affarijiet għal xiri transkonfinali per eżempju fuq l-internet, right? Illi barmonizzazzjoni minima ma tistax tibli suq waħdini, ġifiri mux fl-interess ta' negozjati, ta', ta, ta negozji li jatmu botra skon finali illi kunem armonizzazzjoni bazika, X'atmu ħaj kunem il-fiduċa minna bizzejet minna ħada konsumaturi biex jużawom. Fuq l-online shopping ranjom, ma taħdimx din li x'memx fiduċa botra skon finali. Naħseb illi l-armonizzazzjoni sħiħa hija t tweġiba hawnhekk. Irridu nalħarsu kollejn il-kwalità tal-abbozzar u il-livell eh, ta' protezzjoni. U dan aħna ħan kunna għadim ta' ħan meta niddiskutu da kollu mal-kolleċ u niddiskutu u koll ma'kom u mal-konsilsa biex nsibu soluzzjonijiet prattiċi. Eh, kollegi Balda Savit. Grazie ħafna, issa s-sur Baldassar. Sur President, Signora Redding, f'introduzzjoni tijak inti semmejt bħala waħda mill-prioritajiet tiegħek il-ħolqien ta' Ewropa taċ-ċittadini. Daqstant, inti għandek l-intenzjoni li tibda miżuri konkreti biex tħares u tippromovi id-drittijiet taċ-ċittadini fil-ħajja ta' kuljum fl-Unjoni Ewropea. Tifri li relazzjonijiet bejn il-persuni, transazzjonijiet kummerċali. Il-mistoqsija tiegħi ta' hawnhekk biex inti tiżgura illi kun hemm rispett tal-kulturi ġuridiċi kollha u sistemi legali kollha fl-Unjoni Ewropea, iċ-ċittadini kollha u residenti tal-Istati membri jridu jibbenefikaw mill-mekkanizmi ta' rikonoxximent reċiproku tal-atti legali. U għal daqstant, l-atti autentiċi eh, taf illi mhumiex kollha fl-Istati membri u xi miżuri ser inti biex ikun hemm rikonoxximent reċiproku tal-atti legali u dan ma jkunx biss limitat għall-atti legali li huma maħruġa minn notari, iżda jkun fih ukoll l-atti l-oħra kollha illi huma maħruġa fuq livell nazzjonali. Grazzi. Din hija waħda minn daw il-problemi prattiċi li għandna fl-Unjoni Ewropea u raġuni għalfejn iċ-ċittadini ma' jafu xinu ma id-drittijiet tagħhom jekk saqraw ir-rapport tal-Amassur tindunaw li hemm ħafna eżempji konkreti għalfejn daba jaħdimx. Jekk aħna rridu Ewropa ċittadini, irridu nsolvu dawn il-problemi prattiċi. Fl-2008 il-Parlament Ewropew talab li jkun hemm trattament aktar orizzontali tar rikonoxximent reċiproku. Illum għanna il-rikonoxximent eh, frammentat. Għanna il-ċertifikat Ewropew tal-wirt, tal-successjoni, per eżempju, irridu naħdmu fuq dan u fuq id dokumenti l-oħra, pero f f'sistema minn fuq għal isfel l-ewwel irid ikollna konsultazzjoni pubblika fuq dawn il-punti kollha sabiex Minn dawk li qed faslu l-politika, l-industrija u ċ-ċittadini nisimgħu x'hemm bżonn, nisimaw nisimgħu wkoll ma' professjonisti li jifmu f'dawn is-suġġetti u mbagħad inkomplu minnaw bil-azzjoni konkreta. Second question. La soluzione potrebbe essere... Għalek soluzzjoni tista' tkun xi awtorità Ewropea li tigarantixxi li dawn l-atti jkunu leġittimi. Ah, rridu nsibu denominatur komuni biex eh, ikunu mħarsa l-atti li jiġu maħruġa dan ikollu valur komplessiv ġenerali fl-Ewropa. Inti taħseb li dan huwa possibbli? Dan huwa wieħed minn ħafna possibilitajiet. Forsi mhix istituzzjoni ġdida, jiena ma tantx nieħu gost noħloq ħafna amministrazzjonijiet ġodda. Naħseb li din taqal il-biċċa tax-xogħol mhux ħaffifa. Iżda jiena ser nħares lejn dan iva, jekk din tista' ssir minn xi istituzzjoni eżistenti u ssir b'mod prattiku meliwa tkun tista' solvi l-problema. U għalhekk għandna bżonn ta' din il-konsultazzjoni pubblika biex ikon idea ġodda li jiġu analizzati għabbażi tal-fattibilità tagħhom u l-applikazzjoni prattika. Grazzi, signora Geringer de Urdeber. Grazzi, Sur President jien ukoll jien ukoll nissiħeb miegħek u nifraħlek għal ħidma tiegħek pereżempju il-pakket ta' Telekom li kien suċċess kbir. Mistoqsija tiegħi. Il-drittijiet tal-awtur f'ekonomija bbażata fuq l-arfin ta' Ottubru 2009 għalet il-Komissjoni ser tippreżenta strateġija komprensiva dwar id-dritti tal-proprjetà intellettuali. Inti xi rwol għandek hawnhekk bħala Komissarju responsabbli mill-ġustizzja libertajiet ċivili fil f'dibattitu tal-futur dwar il-drittijiet tal-awtur u inti kif ser tiżgura li kun hemm bilanċ ġust fuq livell Ewropew bejn il-libertà tal-kelma u l-ħarsien ta' drittijiet tal-awtur? Dan naraw illi ġis msemmi fil-Kostituzzjoni Franċiża bħala dritt fundamentali. Fi żmien fejn hemm aċċess għall-internet komuni, li dan huwa post ta' xjenza ta' wkoll għal divertiment aħna nabżon ta' copyright ġodda. Kif qed tara dan ma ġiex implementat tajjeb f'dan il-qasam, x'inhi l-istrateġija tiegħek dwar id-drittijiet tal-awtur fuq l-internet? din kif ser timplementa inti meta naraw li hemm time frame speċifiku? Dibattitu dwar l-aċċess għall-internet u drittijiet tal-awtur kien dibattitu mqanqal ħafna f'din il-kamra. Tom tafu li nappoġġajt il-Parlament f'artikolu 38. dwar id-dibattitu dwar dispożizzjoni ta' libertà fuq l-internet. Kienet battalja ibsa iżda aħna din il-nexxina nadottawa fil-Kunsill fil-Konċiljazzjoni. Dan ifisser illi din dispożizzjoni dwar il-libertà fuq l-internet tirrappreżenta rebħa kbira għal drittijiet u libertajiet ta' ċittadini Ewropej. Din hija parti waħda tal-istorja. Il-parti l-oħra hija sa kif nistgħu nigarantixxu illi min joħlo jiġi imħallas għal dak li huma joħolqu. Id-dibattitu hawnhekk jurina illi aħna hawnhekk irid ikonna għodda ġodda, ma nistawx nużaw l-odda l qodma li għanna, irrit ikonna modi effettivi biex nħarsu lej l-propieta intellettuali u l-ħolqin artistiku. Jina dejjem sħaqt illi kunem il-promozzjoni tal-offerti legali Ġifiri anke dawk trasconfinali u dawn irdu jisiru prioritajiet tagħna. Ir-repressjoni ma hemm fil-liġi Ewropea għaliex aħna f'din id-deċiżjoni hemm innija ċara fid-deċiżjoni tal pakket tat-telekom li liġi bħal dik li ġiet proposta fi Franza qatt miser tiġi parti mill miser tkun parti mill-liġi Ewropea. Mistoqsija ta' segwitu? Mistoqsija ta' segwitu marbuta ma' dan ukoll. L-Unjoni Ewropea bħalissa qed tinnegozja ftehim internazzjonali tal-kummerċ kontra prodotti eh, li huma falsifikati dan jagħmel impatt fuq il-ħajja tad-drittijiet fuq il-ħajja taċ-ċittadini Ewropea Ewropej inti taħseb illi dan irid ikollu dispożizzjonijiet illi sanzjonaw il-sharing ta' files illi m'għandhom natura mhux kummerċjali. Jiena sodisfatta li smajtek issemmi li soluzzjoni Franċiża mhux il-mod tajjeb kif irridu niproċedu fl-Unjoni Ewropea. Jiena naħseb illi aħna dan irridu nappoġġaw u nirrikonoxxu. Kif jiena spjegajt fid-diskussjoni diġà, il-fatt li l-Unjoni Ewropea issa fi trattat tagħha għandha drittijiet fundamentali u il-karta dan ifisser il d-deċiżjonijiet kollha li tipproponi l-Kummissjoni Ridu jgħaddu minn evalwazzjoni tal-impatt ta' drittijiet tal-bniedem, drittijiet fundamentali, din responsabbli orizzontali u il-President staqsini biex jiena nieħu dan taħt il-kompetu tiegħi. Dan ifisser il-ftemmiet internazzjonali tagħna dawk illi ġejjin dawk li ser jiġu diskussi anke hawnhekk f'din il-Kamra din il-kwistjoni ser ikollha priorità fuq l-aġenda. Dwar l-istrumenti kriminali u ta' ġustizzja biex niġġieldu il-farsifikar jiena ser naħdem mal-kollega tijaj Cecilia għal proposta għal direttiva ta' sanzjonijiet kriminali għal falsifikar. Li falsifikar mhuwiex li wieħed iniżel l-affarijiet mill-internet. Din hija storja differenti. Irdu naraw l-affarijiet ħaġa bħaġa l-użu tal-internet falsifikat ġifiri il-downloading din hija xi ħaġa differenti aħna ser noħolqu bilanċ bejn żewġ drittijiet. Drittijiet għal dritt għal privatezza u dritt għal proprjetà. Aħna dan ser naraw ħafna liġijiet li rridu nagħmluhom għandna żewġ bilanċi u għalhekk rridu nieħdu d deċiżjonijiet diffiċli. Grazzi, u diffiċli għati jirrispondi mistoqsija jekk ibsa f'żminek qasir, iżda irdu niżguraw li nispiċċaw fil-ħin. Sinjora Wallis, grazzi, ċe, grazzi kommissarju kandidat ta' għat-tweġibit tijak u għal tweġibit bil-miktub. Inti tajtna għawnek tweġibit tassew impressionanti rridu niżguraw illi aħna dan irridu nikkomunikaw. Jiena nxiftet imħasba jekk aħna x'ser jirnexxina nikkomunikaw sistema li wieħed jifim ma' sistema aċċessibbli madwar l-Ewropa għaliex għandna 27 eh, sets ta' liġijiet nazzjonali jista' jkollna 28 ta' liġi kontratwali U jiena nixtieq ukoll li niproċedu dwar l-atti divorzju, suċċessjoni fejn nafu illi aħna nistaw inħallu tradizzjoni legali warajna minħabba xi problemi. Iżda dan aħna nkunu qed inħallu ċ ċittadini kollha Ewropej illi jkollhom jeżerċitaw id-dritt tal-libertà tal-moviment ħieles. Ser nagħmlu hawnhekk? din ser tkun sistema aċċessabbli tal-ġustizzja ċivili Ewropea. Il-viċi President semmi xi ħaġa importanti ħafna, laqtet il-musmar fuq rasu. Diġa qed qabel. Ikonna ġustizzja aħna nkunu nafu li għandna l-ġustizzja. Wieħed minn kull tliet ċittadini ma jkollu l-ebda ideja jekk tinqalalu problema dwar id-drittijiet tiegħu. Dan huwa nuqqas kbir, hawnhekk irridu naġixxu. Naf illi din hija diffiċli li seħ. Jiena kont qed naħdem mal-uffiċċju tal-pubblikazzjoni ġewwa Lussemburgu kont qed nara biex ikun apport l-wieħed fejn il-każistika kollha il-liġijiet kollha u l-liġijiet nazzjonali kollha jkunu disponibbli. Apparti minn hekk irid ikun hemm taqsira ċittadini biex jiffaċilita l-affarijiet. Din hija xi ħaġa li qiegħda issir bħalissa. U ser tkun pubblika, ser issir pubblika fl-2011 bħala portal wieħed. Aħna wkoll qegħdin naħdmu dwar il-portal e-justice il-ħidma diġa bdiet fl-2006 jew 7 minn iżgura minn għalija 2007. U l-ewwel element konkret minn dan ser joħroġ fl-2011. Sal-2014 aħna suppost ser ikonna portal fejn nkunu u koll nirċifu reazzjonijiet fej konna firma waħda autentika. Aħna rdu niproċedu dwar dan. Dawn huma il-portals li għadni kemm semmejtilkom. U riżultati diretti li aħna għanna meta xaħat ikollu bżon li jikseb dokument. Xaħat ġoħra hija li ċittadini rridu jkunu informati dwar id-drittijiet tagħhom u hawnhekk għandna l-element kollu ta' ċittadinanza li huwa parti mill-portafol tiegħi u jiena nixtieq nuża il-possibiltajiet ta' komunikazzjoni fil-portafol tiegħi. Dan nixtieq nagħmlu bħala għodda biex ninforma liċ ċittadini dwar id-drittijiet tagħhom. U hawnhekk ovvjament ikolli bżonn il-kollaborazzjoni tal-Parlament Ewropew għaliex intom tridu tinformaw liċ ċittadini tagħkom dwar id-drittijiet tagħhom. Hemm ħafna ċittadini illi jaħdmu li l-in mill-pajis tagħhom jiltaqgħu ma' problemi u jkunu jridu jsibu soluzzjonijiet u aħna rridu nipprovdulhom dawn is-soluzzjonijiet. Eh, grazzi, jiena ma nsib l-ebda problemi dwar dak li inti dwar il-komunikazzjoni, iżda inti ma weġibx eh, mistoqsija l-tiegħi li tgħid li minħabba l-metodi differenti ta' approċċ u minħabba l-użu potenzjali ta' kooperazzjoni imsaħħa ser ikun hemm ħafna eh, ċittadini Ewropej li ser jinqataw mis-sistema ċivili ġudizzjarja. U jista' jkun li ser ikun hemm tradizzjoni sħiħa tal-liġi komuni li ser tinqata' Is-sinjali hawnhekk eh, huma juruna li ninsabu f'xi periklu li iktar jinsabu bħalissa mill-li qatt kienu qabel f'dawn 12 sena li jien li ninsab hawnhekk fil-Parlament. Etta inti innifsek il-possibilità li noħolqu sistema ta' 28 biex aħna nkunu fuq is-sistema l-oħra ta' 27. Inti tista' tażel illi tapplika sistema ta' 28. U dan ikun mod interessanti kif qed jista' joħroġ minnu. Iżda din id-diskussjoni mhijiex spiċċuta. Għada d-dejja bħalissa. Kifet fl-introduzzjoni jien minnix avukat. Jien nixtieq li jkolli l-informazzjoni ta'kom hawnhekk l-arfin mill-avukati mill kollha li jinsabu hawnhekk għaliex tistgħu tgħinuni biex aħna flimkien inresqu biex il-Kummissjoni toħroġ b'soluzzjoni tajba. Nixtieq ngħidilkom illi id-DG illi jinser ikun qed naħdem għalihom jekk intom tridu e, fija avukati tajbin, ħafna għandi avukati tajbin fl-uffiċċju privat tiegħi u għalhekk flimkien naħseb li nistgħu insibu soluzzjoni pożittiva ta' ġi ta' ċittadini Ewropej. U din tinkludi wkoll iċ-ċittadini li huma jaqgħu taħt il-liġi komuni, għandhom sistema ta' liġi komuni li hija sistema rispettabbli u li ma rridux naqtawha barra. Is-Sur Bodu. Grazzi, jiena xtaqt nirringrazzjak għal fatt inti tappoġġa il-kodiċi kummerċjali Ewropea. Jiena nistaqsik mistoqsija f'dan il-qasam, iżda mistoqsija xifti aktar pragmatika. X'inhu mal-pjanijiet tiegħek għal aktar ħidma fil-framework komuni ta' referenza? ti titkellem dwar l-intenzjoni tijak dwar reġim opzjonali ta' 28 ta' liġi kontratwali tista' tindika wkoll li pjanar tijak dwar il-metodi u l-passi konkreti li inti ser biex tikseb planijiet tiegħek fil-liġi kontratwali Ewropea. Matul waħda mill-ewwel sessjonijiet ta' ħidma tiegħi mad-DG tiegħi Jiena ntqajt ma' din il-mistoqsija f'bosta volumi. Hawnhekk għedin nitkelmu dwar is-CFR. Naf li jintom id-deputati flimkien mal-akademiċi ħdimtu dwar dan u provajtu twettqu dan. Jiena nixtieq nagħmel xi ħaġa bil-ħidma tagħkom. Għaliex tkun tassew ħasra jekk dan ix-xogħol jibqa' fl-universitajiet. Dan irdu poġġu fil-prattika u għalek jena serin waqqaf grupp ta' esperti biex jaħdem matul l-2010 dwar is-sustanza tal-ħidma illi saret. Umbat fis-sajf tal-2010 minn dan il-grupp ta' esperti jiena ser noħroġ komunikazzjoni illi fl-2011 ser twassal għal strument legali publikat. Jiena naf li l-akademiċi qegħdin jaħdmu fuq it-traduzzjoni għaliex sissa din saret bl-Ingliż biss. Naf li qegħdin jaħdmu fuq it-traduzzjoni għal Franċiż u għal Ġermaniż. Jiena nixtieq li dan il-sol jibqaddej. u l komissjoni ser tejnum biex eh, din il-ħidma tkompli. U dan ser jisir b'mod parallel. Għandim soqseta segwitu. Inti konta titkellem dwar il-ħidma tal-akademiċi. Kif ser tinvolvi l-parlament? Flajnuna mill-esperti madwar l-Europa biex aħna inkomplu u nlestu CFR. Il-komunikazzjoni fis-sajf tal-2010 ser tkun possibilità biex il-Parlament jieħu l-affarijiet f'idej u jgħidilna fejn għandna Flima direzzjoni għanna niproċedu għalek jina nishtiq nibda b'komunikazzjoni u mux bi proposta l-deċizjoni. Jina għaddejem nemmen li qabel ma naslu għal proposti konkreti irridu nizbru flimkien l-arfin mux biss tal-akademiċi iżda wkoll ta' dawk illi jaħdmu f'termini konkreti l-imħalfin, l-avukati, il-politiċi irdu niġbruhom flimkien. Umbat, minn dan l-arfin komuni nażlu il-partijiet l-aktar fattibli biex indaħluhom fi strument legali. Jiena naf li dan qatt ma l-aġenda qabel, iżda jiena ħsibt li kienet tkun tassew ħasra li ma poġġuwix fuq l-aġenda. Kifet tilkom jiena ma tant nifhem f'din eh, il-kwistjoni f'dan is-suġġett għandi bżonn tal-għajnuna tagħkom u nixtieq li naslu għal riżultat eh, tajjeb għaliex dan huwa għazerija ta'na biex ikonna kodiċi ċivili u xi darba oħra irridu naslu għal riżultati. Grazzi. Il-Signora Lichtenberger. Jena xtieq għajen kwistjoni illi hija marbuta mal-kredibilità tal-Unjoni. L-aktar meta aħna nitkellmu dwar l-implementazzjoni tal-Liġi Ewropea fuq livell nazzjonali. Aħna nirċievu bostalmenti almenti minnaħa ta' ċittadini Iżda hemm dejjem anqas proċeduri ta' ksur illi jiġu mnedija l-iktar dwar il-liġi ambjentali. Hemmhekk ftit qed isir. Aktar ma jgħaddi żmien. Dinja dan huwa qasam wieħed hemm moqs moħra, inti kif ser tiggarantixxi li tkun priorità ġenwina illi l-implementazzjoni u l-iskrutinju jkunu priorità. Għanna ftejjem istituzzjonali. Allura għaliex ma nħarsux lej li ma passi tangibli irridu nieħdu biex il-Parlament u l-Kummissjoni jkunu jistgħu jikkoperaw f'dan il-qasam. Dan ovvjament jinkludi l-Kumitat tal-Petizzjonijiet illi għandu rwol importanti hawnhekk f'dan il-kuntest. Kif nistaw ta' bilħaq niżguraw illi id-direttivi jiġu implementati b'mod ġust u kunu kol jaqblu mal-iskadenzi tagħhom? Honorable parliamentarian is absolutely right. Iwa, il-deputat għanda raġun, mux bizzejiet illi ikonna liġi Ewropea. Jek din hija tiġi biss implementata b'mod parzjali fil-liġi nazzjonali u ma ssirx dritt reali. Jiena bħala komissarju ta' telekomunikazzjonijiet użajt ir-regolament u mhux id-direttiva għalis din hija aktar faċli li wieħed juża Iwa jiena hekk għamilt naf li jissa ninsab f'qasam differenti issa e, qasam aktar sensittiv fejn fil-liġi kriminali ma tistax e, tapplika il regolament Ejja, unaraw x nistaw namlu fil-liġi ċivili. Jina wet li jekk intom tiduni li namelek, nasib ser ikun ta' sew importanti li darba fis-sena noħroġ b'rapport dwar l-implementazzjoni tal-drittijiet fundamentali u l-implementazzjoni tagħhom fil-Liġi Ewropea ovvjament iżda wkoll fl-applikazzjoni tal-Liġi Ewropea fil-Liġi Nazzjonali. Umbat, namlu ġabra tal-elementi kollha illi nirċivu mill-Kumitat tal-Petizzjonijiet li tirċivu intom fuq livell personali li tirċivi l-Kummissjoni u jirċivu l-Ombudsman dan kollu kollha jinġabru flimkien jiġu analizzati u naraw kif irdu niproċedu. Jiena nixtieq ngħidilkom illi jien mhux ser darbtej biex nniedi proċeduri ta' ksur araw x'għamilt fl-aħħar għaxar snin u tifmu illi jiena ma nibżax li ngħid li l-istati membri gbar kbar ma nibżax ngħidilhom le. Iva, tajtna eh, tweġiba sodisfaċenti għal minnu għek tider. Imma din irrit noħodha bħala li tfisser li fil-ġejni meta nitkellmu dwar segwitu fuq kwistjonijiet illi jaqgħu taħt il-liġi tal-komunità u li kuna mistoqsijiet l-Parlament Ewropew mill-Parlament Ewropew. Dan ifisser li ħajkun hemm tweġibiet tanġibli Affarijiet ma kienu sodisfaċenti qabel u hawnhekk għandna biċċa xogħol aħna bħala Parlament u anke l-Kummissjoni għax aħna dawk li nieħdu ħsieb il-liġi tal-komunità wara kollox. Matul l-aħħar ġimgħat, il-President Barroso sejja għatta drabi li l-persuni li jazzel biex noqdu madwar mejda nidiskutu dawn il-kwestjonijiet. U għamela ċara illi il-Parlament għabbażi ta' trattat il-ġdid għandu rwol aktar importanti minn mill-li kellu qabel u dan ir għol il-ġdid jeħtieġ li jkun hemm aktar diretti minn aħħar tal-Kummissarji lill-Parlament Ewropew. Jiena nistawetkom fuq affarijiet ta' kif narhom jien għall-aħħar 10 snin u saqsu l kumitati li ħadmu miegħi. Dejjem kont hemm meta il-Parlament rrit jiddiskuti xi ħaġa miegħi dejjem tlabt lil parlament biex jiddiskuti miegħi meta jiena ħassejt li kelli bżonn il-kontribut tal-Parlament Ewropew u l-mistoqsijiet parlamentari iridu jiġu imwieġba mal kemm jista' jkun għax intom il-ħolqa diretta li torbot il-politika Ewropea u l-ċittadini Ewropej. Grazzi. kollega Karim. Komissarju, inti għettajt li minnaħħa l-oħra inti, minnaħħa inti għettajt illi ma tux gost meta l-Europa ma timxix il-koll f'daqqa. Pero minnaħħa l-oħra, il-mod ta' kif taġixxi l-Kummissjoni u tmexxi l-affarijiet qed iġiel ċertu pajjiżi jaħdmu taħt il-liġi komuni taħt il-komillo illi jeskludu infushom illi jinqatgħu mill-isħab Eh, Ewropej, il-pija tagħhom, ma weġibx għal din il-ħaġa, trattat fil żona joffri li jkun hemm żona ta' libertà, sigurtà u ġustizzja fil-ħarsin tas-sistemi u tradizzjonijiet legali tal-istati membri differenti. Fi tweġiba fil-miktub bil-miktub li tajt għal mistoqsijiet u fil-interventi tiegħek illum inti intijat illi mill-ewwel ġebliet li għat eh, li għedna għal liġi kontratwali trid tibni kodiċi Ewropew. U importanti li l-drittijiet ta' ċittadini jiġu mħarsa. Hemm proposti konkreti fuq ir-regolament ta' Brussell wieħed eh, testmenti u s-suċċessjoni imma l-programm ta' Stokholma ma jipprevedix li kunem organizzazzjoni tal-liġi eh, kontratwali u li kunem kodiċi. Ehm, inti ħatmur kontra dan u il-mandat biex tamel il-bidla li għettajt intneħa tiġina nasab li tiġaw ġibt u għagġibt l-Vice President Wallace fuq din il-kwistjoni. Aħna rridu in-isu is-sitwazzjonijiet nazzjonali kollha u rridu naslu lejn soluzzjoni illi tkun bilanċata 27 stat membru. U dan huwa eżattament eh, għalfejn fuq cfr jina ħabbart komunikazzjoni wara illi smajt il-grupp ta' esperti fejn ukoll ser ikun hemm esperti mill-pajjiżi li għandhom il-liġi komuni, is-sistema tal-liġi komuni tal-common law irridu naslu għal proposta komuni, miex għaniħu deċizjonijin, ħa niproponulkom aħna mill-ħat tal-kolleġ kif nistaw immexxu l-qoddim. Ħalli, id-drittijiet ta' ċittadini jekk dawn jitilqu minn pajjiżhom morru fi stat membru ieħor għandhom jitħadmu. Issa fuq il-mistoqsija speċifika fuq it-testmenti. Naf illi hemm element speċifiku fil-liġi tar-Renju Unit u dan il-punt speċifiku ġi indirizzat fix-xogħol illi sar sissa fuq il-proposta tal-Kummissjoni ħalli ikun hemm konsiderazzjoni speċjali għal ċittadini tar-Renju Unit illi ikunu qed jgħixu l-barra mir-Renju Unit. Jekk niftakar tajjeb, però minix ċerta sa barra fuq din il-ħaġa, ċerta sa 95%. Jekk iridu dan jistaw jazlu s-sistema Ingliża biex tapplika jew inkella jistaw jazlu is-sistema tal-istat membru fejn ikunu qed jgħixu biex tapplika. Ġifiri dan huwa xogħol illi l-ħidma il għaddejja fuqu. Inti eh, semmejt problemi fuq nuqqas ta' definizzjoni ta' residenza abitwali, pero dan huma fejn nistgħu narawhom fi żmien iktar il qudiem Però irrid ngħid eh, jiena inti ħatkun favur li jkun hemm studju tal-impatt sħiħ fuq x'effetti dawn il-proposti leġislattivi se jkollu fuq l-istati membri. Ma nafx xi tfisser fuq eh, b'din il-ħaġa studju tal-impatt sħiħ fuq l-istati membri, dejjem ser ikollna żewġ studji tal-impatt wieħed illi iqis kull waħda mis-sistemi ta' 27 stat membru. Ġifiri, jekk ek fisser mis-sosjeti jekk it-tweġiba hija iva. Imbagħad ser ikun hemm studju eh, tal-impatt addizzjonali fuq id-drittijiet fundamentali. Allura din hija ħaġa illi ħad tiġi miżjuda ma' dak li hemm sissa. Hemm ukoll ġittijiet fundamentali li għandhom xaqsmu mal-moviment ħieles u dawn ukoll ħan iswhom aħna. Grazzi ħafna, is-Sur Berlinger. Signora Kommissarju, fl-aħħar għandna trattat ta' Lisbona u l-programm ta' Stokkolma. Dawn huma miżuri importanti biex ikonna ordni legali Ewropea huwa fundamentali wkoll kif inti għad li ċittadini jkunu jafu bid-drittijiet tagħhom. Kif ukoll ikun hemm aċċessibilità din is-sistema. Iżda huwa wkoll importanti illi konna l-mentalità u kultura ġuridika tal-ħaddima kollha ta' daw kollha li jipprattikaw il-liġi jiġifieri l-imħalfin u l-avukati li huma l-protagonisti ta' drittijiet Ewropej. Inti x'ser tagħmel biex tħejjihom biex dan lan jintlaħaq? X'investimenti ser tagħmel meta mqabbla mal-passat? X'politika u x'appoġġ lin-netwerk u l-istrutturi l-oħra ta' edukazzjoni ser tagħti inti? U kif ser iddaħħal ukoll l-Istati membri u l-istituzzjonijiet ta' edukazzjoni nazzjonali għal din il-ħidma? Kif ser iddaħħal ukoll il-kompetenzi meħtieġa tad-dinja akademika kif ser iddaħħal sistema, sistema illi servi biex tħejji il-prattikanti tal-liġi għal dan l-iskop biex ikun hemm fiduċja konkreta u għarfin reċiproku. Il-membru onorevoli għandu raġun. Fiduċa reċiproka ma tistax tiddetta minn fuq għall-isfel. Din teżisti minħabba li pratikant f'pajjiż ikun jaf x'inhi liġi f'pajjiż ieħor u jaf dwar kemm il-pratikant f'pajjiż ieħor huwa serju jagħmel xogħlu bis-serjetà. U allura dan huwa il-pedament ta' kif aħna naħdmu ngħixu flimkien. U din hija raġuni wkoll għalfejn meta jiena kont kummissarju għall edukazzjoni jiena kont nisħaq fuq illi intejbu il-programm ta' l-Erasmus ħalli l-universitajiet anke issa fuq il-livell ta' masters joffru ċertifikat wieħed tal-masters. Għalfejn, għax jekk ikollok dawn iż-żaża illi jkunu qegħdin ibidlu l-universitajiet, ikunu qed jaħdmu minn professuri ta' mentalitajiet differenti għal sena jew sentejn. Met huma mbagħad imorru lura lejn pajjiżhom biex jaħdmu, huma ikunu jistgħu jkunu f'kuntatt u jistgħu jagħmlu ħafna bidla. U għalek jien għandi f'moħi marrit nara kif din tista' titwettaq din il-ħaġa illi jkun hemm Erasmus għall-imħalfin pereżempju, illi huma jkunu jafu aħjar l-imħalfin fi stati membri oħrajn ikunu jafu s-sistemi legali tal-partijiet l-oħra. U b'dan il-mod li aħna nistgħu nibnu dan l-arfin reċiproku tassew li huwa arfin reċiproku bejn il-professjonisti nfusam. U allura l-azzjoni ser tkun li nseħħu il-networks li hemm bħalissa għandna netwerk ġudizzjarju għandna il-forum tal-ġustizzja ħalli nofru l-odda meħtieġa il-traduzzjonijiet, l-ispjegi, il-karti l-atlas. Imbagħad Eh, u koll rridu norbtu fuq l-istituzzjoni universitajiet tajba li għanna madwar l-Europa kollha kemmi, nġbru għom fl-imkien, nġalu għom, nħedġu għom eh, jamlu skambju bejnietom u din ser tkun ħaġa importanti u fl-aħħar min jaf jek tista' xissir forsi jistgħu nistgħu wkoll ikollna Akkademja Ewropea tal-Liġi imma eh, din nara aktar bħala li kunem networking bejn l-akademji l-oħra li jeżistu. Grazzi, Komissarju. Erasmus diġa jisu jazisti għallim ħalfin. Iżda għadin nitkelmu dwar wieħed minn kull elf u hija ċifra baxxa ħafna. Xtieq ngħidlek l-attività kollha ta' taħriġ illi ssir bħalissa fl-Istati u Networks Ewropej hija msejsa fuq il-korsijiet fuq il lezzjonijiet. Isu aħna rdu nalmu l-president ta' orti eh, palli kiku kien xi student. Inti ma taħsibx li huwa opportun illi narġaw nirrevedu l-idea ta' taħriġ professjonali pal per eżempju tal-ġuristi li dan jibda minn fejn huma jipprattikaw il-liġi, mill-postijiet li huma jipprattikaw il-liġi fihom. Allura rdu forsi għagħu nikkonsidraw mill-ġdid l-idea tat taħriġ ta' adulti tal-kwalità għolja ta' f'dak li għandu x'jaqsam mill-qasam tal-liġi. Dik eh, ser tkun il-ħidma ta' din l-akademja li semmejtijina tal-liġi Imma kifat jiena, namlu x'namlu anke l-Erasmus, anke jekk għandna aktar minn miljun student fl-Erasmus meta nqabluh ma l totali ta' studenti hija biss qatra f'oċean, allura rridu nsaħħu dan kollu, imma billi nsaħħu it-taħriġ prattiku ma jfissirx li għandna ninsew ir-riċerka akademika. Qed inħares lejk Italjan mill-ewwel ġini f'moħħi Firenze Irridu ntejbu ir-riċerka Ewropea fuq is-sistemi ġudizzjarji tagħna u dan ikun jista' jenna wkoll fl-aħħar mill-aħħar biex inwieġbu il-mistoqsija tal-membri onorevoli mir-Renju Unit illi huma inkwetati fuq il-common law. Allura hemmhekk għandna bżonn l-arfin akademiku li jrid eh, ikun imtejjeb. Għandna bżonn it-tnejn, ix-xogħol akademiku u t-taħriġ. sinjura Tenissa. Il-koll naqblu illi komunikazzjoni aħjar fix xogħol tagħna u li inwaqfu demos eh, Ewropea, fema pubblika Ewropea hija ħaġa importanti, jidri li aħna aħna inħarsu lejn il-politika speċifika ta' komunikazzjoni fil-qasam tal-affarijiet legali. Jiena, meta Jina, l-esperienza tiegħi fil-Kumitat tal-Affarijiet Legali, naħseb illi hemm temi oħrajn illi jieħdu l-prominenza milli it-temi li aħna nitrattaw is-soltu. Allura naraw kif dawn it-temi li huma importanti għalina tuhom importanza mit-tweġiba tijek bil-miktub rajt il-liġi tal-familja hija importanti għalik fil-qasam tal-affarijiet legali. Forsi tista' tagħtina naqra informazzjoni fuq x'inizjattivi tixtieq tieħu fil-qasam tal-liġi tal-familja barra Ruma tlieta u inti bħala ex ġurnalista kif inti tevalwa li huma il-proċeduri li jistgħu jgħinuna fil-ħajja ta' kuljum. Kif nistgħu dal-kwistjonijiet naraw illi jitlu fil-mezzi tax-xandir? L-esperjenza tiegħi minn dal-qasam hija ħaġa kera li li wieħed joqgħod jorbot fuq l-esperjenza tiegħu qadima, imma jiena twelli ġurnalista u dejjem inħossni bħala ġurnalista. Ma tistax tikteb storja tajbek m'għandekx storja tajba u ma jkollok storja. Ġifri fil-bidu għandek bżon fat storja tajba, imbagħad tibnija u dan huwa eżattament għalfejn jiena illi forsi fuq il-CFR il-xandir, il-mezzi ta' xandir, eh, mux ħajatuna attenzjoni. Skużani, President Lena, imma ċertament fuq kwistjonijiet tal-familja ħan din l-attenzjoni. Jekk aħna nibdew mill-eżempji konkreti tal-persuni involuti, jekk aħna nagħtu eżempju konkret ta' xiġri per eżempju, jekk ikollok kopja li jridu jizzewġu, dak l-eżempju, per eżempju li jena tajt, eh, eh, dokument li hemm bżonn biex ikun hemm żwieġ bejn ċittadin fil-landis, u ċittadin Ingliż. U da dokument ma jġiġ rekonoxut fil-Renju Unit, jew ma jeżistix fil-Renju Unit, xħaj jiġri, jew nkella fil-każijiet ta' meta jinħatfu tfal, meta il-parti dajfa fil-żwieġ tiġi dara mal-ħajt minħabba il-forum shopping. Dawn huma kwistjonijiet irridu nindirizzaw, irridu nikkomunikawhom dawn l-affarijiet, irridu nibdew mill-problema taċ-ċittadini ta' kif ħansolvu ilhom din il-problema. Naħseb dak kwalunuku mod ta' kif nakkomunikaw. U jiena jidher li li ħajkolna ħafna minn dawn l-affarijiet li du jsiru qed nara li il-membri tal-Kumitat tan-nisa naqra naqra qegħdin deħlin ukoll. Ġifieri hemm eh, kwestjoni kwistjoni eżempju tal-violenza fuq in-nisa. X'azzjonijiet du aħna għabbażi tal-problemi li hemm, nispjegaw x'inhuma il-problemi u ngħidulhom iva, l-Unjoni Ewropea importam ċittadini, iva, il-Parlament qed jagħmel xi ħaġa ċittadini. Dawn huma l-istejjer illi jaslu aħna rridu noħolqu il-bażi ta' dawn l-istejjer ħalli dawn l-istejjer jaslu fil-mezzi ta' xandir. Għandi supplementari. Nittama naf illi x-xol fil-komitat tagħna qiegħed fidejn tajba u eh, nittama u inti wkoll tħares dawn il-kwistjoni mhux biss il-kwistjoni kandu xaqsmu mal-komitat tal-libe ħajkun hemm kummissarju responsabbli mill-komunikazzjoni wkoll. Imma kif ħan garantixxu n-neutralità hawnhekk? Ix-xogħol tal kummissarju kollha irrid jikseb xi tip ta' profil pubbliku. Hawnhekk qed nitkellmu fuq kif naqtaw linja bejn portafol u ieħor. Irridu li kunem komunikazzjoni għawnek, ma rridux illi il-qasam tijek ma joħroċ fil-bera għax ma kuxem bizzejt komunikazzjoni. Iġifiri, irridu kunem komunikazzjoni li sir kif, kif imis. Il-komunikazzjoni rrit nara li sir kif imis mod aktar konkret. Għandkom ħafna esperienzi intom għawnek f'din il-kamra u ħafna minnkom għaddejtu mill-elezzjonijiet Ewropej xinu eh, l-element li ċittadini kollha kienu jafu bih kien ir-roaming għalfejn għax iċ-ċittadini ħassewa huma stess din il-ħaġa fil-ħajja ta' kuljum. U allura aħna għandna meta qed ngħid aħna intom bħala membri tal-Parlament Ewropew, kull kummissarju individwali għandu xi stejjer xi jgħid fuq azzjonijiet li hu jew jkun ħajwetta irridu dawn l-azzjonijiet noħorġuhom u nispjegawhom liċ-ċittadini. Allura din hija attività illi tiddaħal fil-komunikazzjoni, konna kampanja ta' komunikazzjoni bazata fuq l-azzjoni. Irridu li namlu kol li nispiegaw l-pubbliku ġenerali qed tagħmel l-Ewropa ċittadini, ġifieri hija kwistjoni aktar orizzontali. U din eh, tapplika l-moviment ħieles, għal kwistjoni tal-affarijiet soċjali, għall affarijiet ambientali, kull kommissarju ser jkollu dawn l-istejjer xjajt. Id-DG komunikazzjoni ser tkun lodda biex eh, dawn l-istejjer iċ-ċittadini jisemgħu bihom u jkunu jistgħu jifmu. Antonio Lopez Isturis. Għazis Kommissarju, grazzi. Grazzi u koll tal-esperienza kbira u koll li għandek fl-Unjoni Ewropea nasab li tafu tħassib ta' dan il-Kumitat tal-problemi illi għandhom il ċittadini bis internu tafu koll li dan il-komitat kien ippropona wkoll inizjattivi skont artiklu 225 ta' trattat li jimbat il-Kummissjoni għamlet il-proposti tagħha. Jekk nżommu f'moħħna l-popolazzjoni li qiegħda tixjih, intom x'inhu l-intenzjoni tagħkom li tagħmlu anke minħabbi dawn il-nies adulti vulnerabbli u biex ikun hemm ir-rikonoxximent u t-tisħiħ ta' protezzjoni ta' daw l-adulti u eh, dak għandu xieqsam bħala kapaċitajiet ukoll. Yes, we will have more and more of those vulnerable adults with the aging Iva ħajkolna iżjed minn daw l-adulti vulnerabli iktar ma tixjih il-popolazzjoni tagħna. U naħseb illi meta nitkellmu dwar id-diskriminazzjoni id-direttiva ta' diskriminazzjoni aħna qatt ma nsemmu il-popolazzjoni li qiegħda tixxieħ. Jiena naħseb li din ħadd tkun waħda mill-iktar affarijiet orizzontali seri li rridu nsolvu. Fis-sistema tagħna preżenti għandna vojt f'dak li jirrigwardja eh, l-adulti vulnerabli u anki n-nis li għandhom dizabilitajiet fiżiċi u mentali. Hemm il-konvenzjoni ta' lajja ta' tal-sena 2000 li appuntatlu tajjeb u li ħeġġeġ l-istati membri biex iżomma din il-konvenzjoni. Ma dan huwa applikat biss 50 stati membri jista' jiġi ċarad biss permezz ta' leġislazzjoni pan-Ewropea. Kif ħatkun din il-leġislazzjoni issa tridu naraw? Bħal f'każijiet oħrajn, Hawnhekk ukoll koll nishtiqkom li tatu sem komentu intom u jena ħannidi studju ta' evalwazzjoni biex naraw x'inhuma l-problemi u kif jiġu trattati fl-istati membri differenti. U jekk hemm xi użanzi tajba nkunu nistgħu forsi niġġeneralizzawhom. Ma niskludix laqas li l-Ewropa tissieħeb mal konvenzjoni tal-ajja. Laqas ma neskludi proposta leġislattiva. Imma dan rrit joħroġ wara li jsir l-istudju ta' evalwazzjoni u wara d-diskussjoni li jina jrid ikolli ma' l-Istati Membri mal-Parlament Ewropew. Il-mistoqsija hija waħda ibsa, però l-kwestjoni waħda ibsa u ħadd kompli eh, tigrava fis-snin li ġejjin. Der Kollege Loppes verzichtet auf die Nachfrage. Als nächster Herr Kollege Engström memx mistoqsija ta' segwi su għala naddu għassur Engstrom. Grazzi signora kommissarju, għawnek. Għawnek. Jina kont karreġutu kol bil-mistoqsija sur Geringer. Ma tinti tkellimt fuq e, l-azzjoni fuq il-counterfeits. Pero ma semmej ċejn fuq il-files unit. Aħna naqblu illi dan il-file sharing hija ħaġa differenti hawnhekk. Dan ifisser illi din l-inizjattiva li kont qed issemmi ħadd jieħu post tad direttiva li bħalissa għaddejja fil flower fil-faża tal-ewwel qari tagħha fil-Kunsill. I'm not aware uh, of um, these facts Ma nafx b'dawn il-fatti kolli najt. President, nistan saqsi li l-membru onorevoli biex jispiega ħjar. En direttiva tal-IPRs. L-ewwel parti ġiet adottata fl-2004 ma' t-tini parti fuq is-sanzjonijiet kriminali. Dina. Da obsoleta. Le, jena qed niskellem biss fuq affarijiet kriminali fil-falsifikar l-inizjattiva illi ħajkolli nieħu flimkien ma' Cecilia Malmstrom ma' xija kummissarju għalġili da kontra l-frodi u l-falsifikar ġifiri naħdmu fl flimkien. Rigward l-aċċess tal-internet u dritt tal-artur, dina mhix falsifikar id-dritt tal-awtur hija xi ħaġa differenti. Hawnhekk kif diġà qed u wara l-esperjenzi li kellna mid-dibattitu l-kbir li sar. Kif tista' tara dan ma sarx hawnhekk biss din il-kamra man kif l-istati membri. U naħseb illi hemm bżonn il-inħarsu il-kreazzjoni artistika anki fuq fid-dinja virtuali. Pero ma nistawx dinha niproteġuha bir-regoli l-antiki. Ġifieri tunfittxu naħdmu flimkien biex insibu sistemi legali ġodda. Bħal pereżempju affarijiet legali ġodda u dak sens konfinali. Jina ressaqt proposta fl-imkien mal-kollega McCreevy dwar kif id-dritt ta' awtur fid-dinja online tista' tiġi trattata fil-futur. Il-kollega tiegħi Michel Bernier u Nelly Cruz Iridu jaraw issa din timxi fid-direzzjoni tajba u jekk tixtiequ u jekk tikkonfermawni bħala kummissarju Jina naċċerta li il-kwistjoni ta' drittijiet fundamentali f'mod orizzontali jiġi applikata hawnhekk ukoll id din il-proposta li għad toħroġ mill kollaborazzjoni tagħhom jina nħares il-lat ta' drittijiet fundamentali ta' deċiżjonijiet kollha li joħorġu mill-Kummissjoni. Grazzi il-kollega Engstrom. Għandu supplementari le sodisfat bit-tweġiba. Grazzi. L-axħar kellim. Jek jġbok, tiġaqet qabel din ħad tkun kwestjoni ta' diskussjoni fuq punti differenti. Hemm drittijiet fundamentali li ma tistax tisseparhom. Per eżempju, mawx il-pina tal-mewt. M'għandniex diskussjoni fuq għadi din dan huwa fatt u daqshekk. Imma per eżempju għal libertà tal-privatezza u tal-aċċess għall-informazzjoni u id-dritt tal-salarju ġust u għal dritt tal-awtur Għonek inti trid ehm, tibbilanċa żewġ drittijiet fundamentali li kultant jistgħu jkunu f'konflitt u ti tipprova ssib eh, soluzzjoni. Probabbli din il-punt ħaj jiġi diskuss ħafna drabi f'din il-sala u f'dawn il-punti i li rridu nsibu bilanċ. Grazzi. L-aħħar kellim is-sur Sjopra. Grazzi ħafna, Signora Komissarju. Jena naħseb li l-koll naqblu. Illi huwa ta' valur kbir fl-Unjoni Ewropea li għandna il-libertà tal-moviment tal-persuni. Imma għandna kemm suċċessi u anke ċertu perikli li jiġu ma' daw il-libertajiet. Għandna qed nirreferi għal periklu ta' nies li jistaw jitmorru minn posta li joħor dawn ikunu eh, għamlu ħatja ta' reati kontra tfal, per esempio pedofilija u hekk. Sabiex inkunu nistgħu nħarsu tfal tagħna ħajkun hemm xi tip ta' reġistru, per esempio anke biex ikun hemm iktar protezzjoni. Aħna naħsbu il-konfiska tal-assi per eżempju hija waħda hija metodu tajjeb ħafna biex niġġieldu il-mexxija tal-mafja. Taħseb illi tista' tieħu xi tip tazzjoni biex dawn l-assi ikunu jistgħu jiġu konfiskati u dawn l-azzjonijiet jiġu implementati f'ċertu pajjiżi jew aħjar dawn il-miżuri li huma implementati f'ċertu pajjiżi jiġu implementati wkoll fil-pajjiżi l-oħrajn? I think that uh, pedophilia Naħseb li l-pedofilija hija waħda mill-ar rejati illi m'għandniex inħarsu li biss mill-bot imma nagħmlu dak kollu possibbli sabiex ma ma nħallux il daw il-pedofli Jamlu dawn l-affarijiet iżjed u ħafna drabi jaħdmu fi gruppi b'mod transkonfinali. Issa hawnhekk ġifiri għandna Reaz li huwa tassew transkonfinali minn natura tiegħu u il-kollega tiegħi Cecilia Malmstrom u jiena ħanaraw x'nistgħu nagħmlu b'mod konkret sabiex nkunu nistgħu ngħinu lill forzi tal-pulizija biex isaħħu il-kollaborazzjoni bejnietom ħalli dawn ir-reati korroħ jitwaffqu. Il-konfiska tal-assi imbagħad hija waħda minn dawk l-elementi illi huma għad-dispożizzjoni li jaqgħu anzi taħt il-Rati Nazzjonali tagħna sabiex inwaffqu l-kriminalità organizzata. Għonek aħna għadin nissa fil-kontest tal-liġi kriminali u kifat ħafna drabi fil-liġi kriminali il-rikonoxximent reċiproku ta' deċizjonijiet, fiduċja reċiproka u kollaborazzjoni trasconfinali trid tiġi stabilita. Jdu noqdu attenti xinu ma' proposti li noħorġu bihom għaliex dejjem ikunu qegħdin immissu sussidjarjetà l-Parlamenti Nazzjonali jridu jiġu involuti u jekk ikun hemm proposta jista' jkun hemm gvern eh, nazzjonali wieħed li jista' jibblukkana. Issa minkejja dan jiena nemmen illi dawn il-rejat li jisna għatman semmu, għatman tkellmu fuq, għamu ma tassew taskeċkix, u pedofilija wahda minnom daw, irridu naħdmu, nużaw dak kollu li għanna dispozizjoni tagħna. Metina kont kommissarju ta' telecoms. Jina ħdimt fl-imkien mal-industrija, Skużani, kummissarju ma tiġa bizna naqra l-ħin tagħna ġifieri. Nixtieq nitlob li kummissarju biex tikkonkludi ħalli nkunu nistgħu nippermettu li l-kumitat tan-nisa eh, jistaqsu mistoqsijiet. Sawa, supplementari. Nixtieq insaqsik fuq l-esperjenza tiegħek fit-telecoms. Inti ma taħsibx li jista' jsir iżjed xogħol fir-rigward taż zamma ta' data Għal ta' dawn il-kriminali il li jamlu reati uh, kontra tfal. Per eżempju, anki naraw telefonati tagħhom għaliex dana jistgħu jipproteġu b'dan il-mod nkun jipproteġu tfal li għamilt jiena bħala komissarju ta' telekoms kien iktar illi biex niprofa nqajjem kuxjenza u jikollaboraw il-professjonisti. Kanna program ta' internet iktar sigur fejn informajna lil eh, ġerituri, l-edukaturi u l-iskejjel, għalix inti ma tistax. Iżomm it-tfal mill-li jużaw il-kompjuter, għalhekk importanti li jkunu konxi ta' perikli Tkellna kol mal-industrija kienem ftejm biex ikunem proibizzjoni ta' ċertu komunikazzjoni mill-mobile phones tar raba ġenerazzjoni, kunem u koll social networks, 20 industrija iffirmaw ftejim li jitħol fis-seħ fi frar ta' din is-sena. Fejn il-profil tal-minuri ikun sigriet by default. U bekk wieħed ma jkunx jista' jikkuntattjhom daqshekk faċilment. E ġifri hemm bżonn numru sħiħ, firxa sħiħa ta' miżuri. Miżuri biex it-tfal ikunu protetti meta jkunu għadin jizaw l-internet. Grazzi ħafna li kummissarju kandidat wasalna fit tmim tal-ħin allokat għalina grazzi tal-mistoqsijiet ta'kom naddu medjetament tal-Kumitat tan-nisa issa. Ħaġa waħda żgħira. Il-laqa tal-koordinaturi ħassir fl-erba' u nofs. AG3 1G3. kollegor, utfrågningen går nu vidare under ansvar av utskottet för kvinnor. Aziz kollegi, nkomplu mela bismiħ. U issa għanna il-Komitat Drittijiet tan-Nisa u l-Ugwaljanza bej sessi. Ħanaħdmu fuq l-istess prinċipi ta' żewġ partijiet ta' qabel tal-lum kull manna u nofsija għad-dispożizzjoni tagħna. Għalhekk naħseb illi għanna nibdew naħdmu mill-ewwel. Jiena ħankun stretta ħafna dwar il-ħin. Minuta għal mistoqsijiet, żewġ minuti għat-tweġiba. Ħanibdew l-ewwel bil-natu il-kelma l-Sinjura Redinga 3 minuta. Jekk joġbok, Kummissarju Kandidat, grazzi. Sinjura President, membri onorevoli, kull manna 30 minuta fl-imkien nafsija, għalek ħanżom fil-qosor kemm jista' jkun ħalli minflok nifokaw iżjed fuq il-mistoqsijiet tagħkom. Jina kontenta ħafna illi qiegħda hawnhekk mal-Kumitat tan-nisa bil-Franċiż. Najdu la bukle e bukle. Aħna bdejna bdejt eh, il-ħajja eh, politika tiegħi fil- billi ressaq direttiva fuq il-trattament ugwali fil-liġi ta' Lussemburgu jina kont qed inħejju wkoll konferenza ta' Beijing fuq in-nisa fil-Lussemburgu, ċetra, ċetra, ġifieri hawnhekk vera qed inħossni eh, komda fiħdan dan il-kumitat u qed naraw wkoll ħafna uċuħ familjari. Jiena ħankun alleata b'saħħitha fi tisħiħ tal-ugwaljanza bi sessi fil-oqsma kollha tal-politika Ewropea u tistgħu isserħu fuq ukoll. Biex nagħmel dak kollu li nista' biex innaqsu il-pay gap li teżisti bej sessi fl-Unjoni Ewropea. President Barroso jixtieq jtina mhux biss ir-responsabilità tad direttivi antidiskriminatorji b'saħħithom ħafna ma kif ukoll kompetenzi tal-liġi kriminali u l-odda li għanna bżon sabiex nġildu kontra violenza biex nġildu violenza kontra n nissa u t-tfal u dana jippermetti noħlo sinerġiji b'saħħithom bej daw l-istrumenti kollha biex ikun jista' jkollna eh, politika b'saħħitha u viżibbli fuq l-ugwaljanza tas-sessi. Jiena hekk naħseb l-importanti wkoll illi jkun hemm attivitajiet ta' komunikazzjoni għas servizz ta' din il-politika. Allura, għanna dawn il-possibiltajiet kollha tal-politika u dal-odda kollha illi ħaj permettuli fil-fatt inkun il-kummissarju ta' l ugwarjanza bej is-sessi u nittama li nkun komissarju tajba u koll. Il-riga u negżi ħatkun il-miżuri deħa skun il-karta ta' drittijiet fundamentali li jissa hija ehm, legalment vinkolanti wara tħul fis-seħ ta' Trattat ta' Lisbona, kif ukoll artiklu 23 tal-Karta li tiggarantixxi l-igwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel fl-osma kollha inkluż il-xogħol u il-paga. U mat ovvjament hemm ukoll ir-responsabilità orizzontali biex nifurzaw drittijiet fundamentali fil- kompetenzi kollha tal-Kommissjoni. Uħna rejek il- l-ugwaljanza tal-bejn is-sessi tkunx mittieda konsiderazzjoni. Issa mistoqsijiet. Til fru Bauer was. Issa ser titkellem mis-Sinjura Bauer. Grazzi, Komissarju Kandidat, aħna nilqgħu l-impenji tiegħek għall-ugwaljanza bejn is-sessi. Nixtieq ngħid li f'dan il-qasam għaw ħafna leġislazzjoni komunitarja jiena naf li l-bidla ddum ħafna biex issir. Id-differenza bejn l-ugwaljanza tal-opportunità bej dak li ngħidu dak li jsir qegħdin naraw li hemm diverġenza kbira dan il-pakket immur lura d-direttiva tal-1978 jekk naraw l-aħħar statistika illi għandna differenza ta' 17% fis-salarju bejn is-sessi u ma kienx hemm bidla f'dan l-aħħar deċenju. Fl-aħħar edizzjonijiet ta' The Economist eh, tkellmu dwar id-differenza fis-salarji bejn l-irġiel u n-nisa u din l-iktar narawha meta n-nisa jarġgħu maru lura lejn xogħolhom meta huma jkunu weldu hawnhekk qegħdin nitkellmu dwar il-fatt li id-differenza qegħdin narawha biss fi diskriminazzjoni. Jien nixtieq li inti tweġibni dwar inti x'ser tagħmel biex twaqqaf fi diskriminazzjoni għaliex aħna ma rridux illi konna ħafna kliem sbieħ u dan ma jinbidlux fatti. Aħna rridu li dan, dan kollu jinbidel fatti u nwafqu diskriminazzjoni. Grazzi, Signora Redding. Iwa, għandek raġun minkejja illi ħadna bosta miżuri. Illum edin naraw illi differenza jadik ta' 17 fil-mija. Din mhijiex aċċettabbli. U għalhekk il-ġlieda kontra din id-diverġenza fis-salarju ser tkun waħda mill-prioritajiet ewlenin tiegħi. Din hija wkoll imsemmija fit-trattat Għalhekk dan ser jattina possibilità li jkollna miżuri legislativi u miżuri mhux leġislativi f'dan il-qasam. Rridu ovvjament naħdmu flimkien, rridu naħdmu mal-istati membri u mal-imsieħba soċjali. Dan rridu nagħmluh biex insibu soluzzjonijiet u hawnhekk għandna strument importanti li jiena nemmen illi mużajniex bizzejiet sissa. Kull rebbija ikun hemm strateġija Ewropea tal-xogħol. Jiena ma rridx illi fil-ġejjieni din l-istrateġija e, ikolla karta supplementari dwar l-ugwaljanza bejn is-sessi. Jiena rrid illi l-ugwaljanza bejn is-sessi tkun implementata bissieħ f'din l-istrateġija tal-xogħol. Jiena nilqa l-fatt il-Presidenza Belġana diġà indikat illi li tindirizza din id-diverġenza bejn is-salarji ser tkun priorità fil-presidenza tagħhom u ma ser jifokaw fuq dan u jina naħseb li aħna rridu nħejju ruħna. Issa permess tal-azzjonijiet illi għaddejjin rridu nħejju għaddin din biex id-deċiżjonijiet ikunu jistgħu jittieħdu taħt il-Presidenza Belġana dan ikun tassew importanti fl-istess waqt jiena naħseb illi kampanja ta' informazzjoni li ġiet imnedija fl-2009 trid tarġa' tiġi infurzata fl-2010. Grazzi. Issa Sinjura Thompson. Sinjura Redding, kull sena mijiet ta' eluf ta' persuni fl-Unjoni Ewropea huma sposti għal violenza min-naħa tal-partners tagħhom jew ex-partners tagħhom. F'xi każijiet hemm konsegwenzi drammatiċi fl-2008 pereżempju 175 persuna eh, Franċiża u 76 Spanjola, persuna Spanjola tilfu ħajjithom minħabba il-vjolenza. L-ugwaljanza bejn in-nisa u l-ġir huwa prinċipju bażiku fl-Unjoni Ewropea. Inti semmejt kemm il-darba l-Karta ta' Drittijiet Fundamentali Iżda l-violenza fuq in-nisa minnaħa tal-irġiel hija ksur ta' drittijiet fundamentali u din hija kawża diretta għal nuqqas ta' ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel. F'reżoluzzjoni reċenti il-Parlament Ewropew ħeġġeġ biex il-Kommissjoni tipproponi direttiva biex titneħħa kull tip ta' violenza kontra n-nisa. U hawnhekk hija l-mistoqsija tiegħi. Inti lesta li tirrikonoxxi il-violenza fuq in-nisa jaksur tal-drittijiet tal-bniedem bażiċi u inti bħala konsegwenza. Hawnhekk ser tibda direttiva Ewropea biex tiġġielet kull forma ta' violenza fuq in-nisa. Grazzi, Signora Redding, biex twieġeb. Iva, jiena naqbel assolutament miegħek. Illi il-violenza fuq in-nisa hija xi ħaġa terribli. U din hija problema li ma tantx tiġi rapportata wkoll. Jien nista' nżid ma' ċifri tiegħek illi bejn 20 sa 25% fil-mija tan-nisa darba f'ħajjithom sofrew violenza fiżika, 10% fil-mija tan-nisa Ewropej sofrew violenza sesswali. Din mhijiex aċċettabbli. Irridu naħdbu biex nagħmlu xi ħaġa dwar dan. Issa fil-qosor malaj malaj ħanejdilkom xandi fuq l-agenda. L-ewwel ħaġa li insaħħaħ il-miżuri regali li għandna. Għandna l-ordni ta' direttiva dwar l-ordni ta' protezzjoni Ewropea fejn jiena ser nagħmel proposta kif ukoll id-direttiva dwar il-violenza fuq in-nisa trid tiġi analizzata bħala għażla. Jiena naħseb li fil-ġimgħat u fix-xhur li ġejjin meta aħna kont inħejju għal Beijing meta naraw il-karta il-proposta mill-President Barroso jina irrit li l-violenza jkollha pożizzjoni prominenti u rridu niproċedu fuq dan. It-tieni ħaġa sinerġija bejn il-politika differenti u l-istrumenti tagħhom. Id-direttiva dwar diskriminazzjoni diġà hija toolbox biex nindirizzaw il-vjolenza u il-programm Defni Tlieta li diġà jisħaq dwar ir-responsabilità. Dawn nistgħu niġbruhom flimkien biex ninfurzaw mill-ġdid l-għajnuna tal-NGOs dan ir-rigward. Imbagħad għandna bżonn ta' strateġiji speċifiċi biex nappoġġu nħarsu nassistu lil vittmi Irrid ikonna taħriġ b'mira partikolari għal pulizija jiena ser nitkellem mal kollega tiegħi Cecilia biex nikkolaboraw dwar dan. Umbagħad il-kampanji li rawmu kuxjenza jindiġa sħaq dwarhom. Jiena nemmen li kemm iċ-charter kif ukoll e, Beijing jistgħu jgħinuna f'dan ir-rigward. Qatt ma rridu ninsew id-dimensjoni internazzjonali wkoll. Sinjura President, jekk taqbel permettili ngħid u mbagħad nispjega aktar tard meta jkolli xi ftit aktar ħin illi jiena irrid illi ikolli azzjoni konkreta dwar il-mutilazzjoni ġenitali tan-nisa għaliex jiena nemmen illi din hija xi ħaġa tal-mistħija jekk forsi kolli aktar ċans iktar il-qoddim nispjega sandi fuq l-aġenda. Signora Parfanova, grazie Signora President, Signora Kommissarju, inti għandek esperjenza pozittiva mal-medja, jina żgur li inti ser tkun tista' tieħu azzjoni u tipproponi ċertu azzjoni biex promovi rispetta dinjeta l-identità tan-nisa fis-sistemi tal-medja. Jien nixtieq sammi l-każ tal-kollega Bernice Ashton. X'kompetenzi li l-kompetenzi tagħha ġew mistoqsija ġew mpoġġija f'dubju meta qabla ma tlet irġiel illi kienu eh, qegħdin jikkontestaw din il-kariga. Jiena naħseb illi inti ser tipproteġi d-demokrazija trasparenza fuq livell tal-Unjoni Ewropea għan-nisa' f'dak li għandu xaqsam taħi ta' deċiżjoni, inti semmejt l-ugwaljanza u direttiva għanna roadmap attwali, jena nishtiq nistaqsik dwar l-istrateġija ta' azzjoni. Flima direzzjoni ser ikun assoċjat il-Parlament Ewropew fl-adozzjoni ta' din l-istrateġija l-ġdida u soċjetà ċivili u l-partijiet interessati l ħra kif ser jiġu involuti. Inti diġa għandek idea dwar xir ikun il-fokus ewlieni f'din l-istrateġija ta' azzjoni ġdida? Grazzi, Signora Redding, biex twieġeb. Roadmap. Roadmap hija valida. Iżda jena naħseb illi din trid tiġi msaħħa. Jena naħseb illi l-ewwel qabel kollox il-vjolenza fuq in-nisa trid tingħata post ewlieni post importanti rdu nieħdu azzjonijiet hawnhekk u mbagħad id-diverġenza fis-salarji trid tiġi msaħħa wkoll. Għalek, din rridu namlu xifti daktar vizibli. Ser rridu kunem strategija ġdida multianwali għall-gwaljanza bejn is-sessi bazata fuq ir-roadmap ovvjament u permess ta' ta' charter ta' President Barroso għanna ser jinkun nistaw natu aktar viżibilità din iżda il-charter mhux ser jissostitwixxi l-istrateġija multianwali tagħna f'dan ir-rigward. Dan kollu sejjer jgħin, sejjer jippermetti biex dan il-komitat ikun jista jgħini nizviluppa politika differenti jgħid li fejn rridu nsaħħu aktar xirridu namlu biex intejbu it-teħid ta' deċiżjoni fejn għanna bżon ninfurzaw l-implementazzjoni fl-istati membri u fej irridu niproċedu bi proposti ġodda. Grazzi. Issa is-Sinjura Cornelison. Sinjura Redding. Kif taf, palissa edin nitrattaw id-direttiva dwar il-lif ta' maternità. Din hija xi ħaġa importanti ħafna s-saħħa tan-nisa u għar-relazzjonijiet bejn in-nisa u liedhom. Ovvjament hawnhekk irrid ikonna gwaljanza bejn il-raġel u il-mara, il-missier u l-om, u għalhekk irridu nitkellmu dwar il-lif tal-missier ukoll. L-ewwel ftit jiem tal-wilt huwa importanti u importanti kun nafu kif irridu eh, naħslu lil ulidna u affarijiet oħra. Ħafna minn nies hawnhekk il-Parlament irridu jinkludu il-lif tal-missier Iżda hemm xi oħrajn l-iktar il-Kristjani Demokratiċi jaħsbu il-lif eh, tal-missier jridu jkunu formaw parti minn direttiva oħra. Aħna kellna weda l-proposta dwar dan iżda ma sar xejn. Allura il-mistoqsija tiegħi jekk mhux ikonna ikollna l-lif tal-missier f'direttiva unika mal-lif eh, tal-om, allura jrid ikunna proposta separata l-direttiva minnaħa tal-Kummissjoni għal-lif eh, tal-missier. Signora Redding. Id-direttiva tal-ħaddiema eh, tan-nisa tqal għallif tal-maternità fejn il-Kummissjoni edha tipproponi illi iżżid minn 14 għal 18 il-ġimgħa eh, għandha xi ftit ta' problemi eh, fil-Kunsill. Jien naħseb illi jkun tassew importanti illi aħna ngħaddu din id-direttiva tal-lif tal-maternità. Din hija waħda mir-raġunijiet għaliex jiena naħseb illi ma jridx ikollna il-lif tal-missier f'din. Ma rridux naqdu ma din għaliex din tista' twassal biex twaqqaf id-deċiżjoni dwar il-lif tal-maternità. Jiena naqbel miegħek huwa essenzjali illi eh, l-missirijiet ukoll ikunu aktar impenjati f'din il-problema jien għandi tlet titfal. tfal u naf kemm huwa importanti illi jkun hemm l-ekwilibrju illi il-missieru ukoll ikollu parteċipazzjoni. Tafu li l-imsieħba soċjali ddeċidew dwar il-lif tal-ġenituri. Dan serjati xar mandatorju l-raġel, l-missier. Nasab li dan huwa element importanti ma rridux ninsew li fl-oħ li ħor tal-missir tal-adozzjoni jina naħseb li dan irridu namluhom fl-leġiżlazzjoni oħra jekk ikunu meħtieġa. Nixtieq inħares li l-implikazzjonijiet legali u ekonomiċi ta' dan kollu. Iżda jiena nixtieq li dan il negozja b'mod kemm jista' jkun intensiv mal-Kunsill biex il-direttiva dwar il-lif tal maternita ma titwaqqaf xina naħseb li dan huwa l-iktar ħaġa importanti hawnhekk. Grazzi. Is-sinjura Jana Kudakis. Grazzi. Tirrikonoxxi l-istat sovren u għall-aktar eh, jinħas l-aktar f'kustjonijiet indirizzati lejn iċ-ċittadin, per eżempju l-violenza, il-żuġiet imġela u l-mutilazzjoni ġenitali. Inti kif tara r-rwol tal-Komissjoni li tappoġġa l-dawn l-istati? Il-mistoqsija bbażata fuq il-fatt li ħafna minn dawn ir-reati li semmejt japplikaw għal mal-liġi kriminali u hawnhekk ikun aħjar li nappoġġaw l-istati sovrani. Ovvjament, nappoġġaw l-istati sovrani Għalhekk jiena nemmen illi f'kwistjonijiet ta' liġi kriminali aħna rridu noqogħdu attenti f'liema direzzjoni nkunu ser nimxu. diġa' semmejta qabel f'diskussjonijiet ma' kumitati oħra. F'liġi ċivili nistgħu navvanzaw b'mod maġġel, mentri fil-liġi ċivili għandna sussidjarjetà u mekk għandna bżonn tal-Parlamenti Nazzjonali u xi stat membru jista' jwaqqaf proposta tal-Kummissjoni u għalhekk dan ir-rigward jiena irrid nitkellem mal-kollega tiegħi Valstrom dwar l-inizjattivi serji li aħna ser nieħdu dwar il-liġi kriminali biex aħna ninfurzaw u fl-istess ħin inħarsu n-nisa. Il-programm defni. Dan jaqa taħt il-kompitu tiegħi. Dan jgħin l-NGOs illi jitrattaw l-appoċ għan-nisa illi ġew affettwati mill-vjolenza. U naħseb hawnhekk nistgħu niproċedu sew. Iżda nixtieq nitkellem dwar il-mutilazzjoni ġenitali tan-nisa. Din hija xi ħaġa marbuta mal-affarijiet barranin. Il-kollegi tagħna responsabbli mill-azzjoni esterna irridu jadottaw din Iżda ħna ma nistgħux nitkellmu biss dwar azzjonijiet esterni u ma nagħmlu xejn b'mod intern. Tafu tafu li jew 180,000 immigranti fem, fem nisa fl-Ewropa illi jinsabu taħt il-periklu ta' mutilazzjoni ġenitali. X'namlu? L-ewwel ħaġa Euronet FGM, il-Network Ewropew għal prevenzjoni ta' dan. L-iżvilupp ta' riċerka. Strateġija illi twaqaf lista koherenti ta' azzjonijiet. Issa ser nibda jekk tridu l-inkompli bir-responsabiltajiet tiegħi. Jiena ser jekk tridu inkompli bir-responsabiltajiet tiegħi ser nikkonsulta l soċjetà ċivili, ser nistudja l-qasam legali, ser nagħmel leġiżlazzjoni f'dan il-qasam jekk huwa meħtieġ u dan jinkludi l-armonizzazzjoni fuq livell Ewropew tal-definizzjoni tal-offizi kriminali u sanzjonijiet. U għawnek ovvjament titħol il-liġi kriminali u hemm bżonn li din id-diskussjoni tipproċedi mal-kollega tiegħi Cecilia u mal-Parlamenti Nazzjonali. Is-Sinjura Figueredo. Grazzi tassew, Signora President. Signora Komissarju Kandidat, bħalissa qegħdin nitkellmu dwar strateġija ġenwina għall-ugwaljanza madwar l-Unjoni Ewropea. U f'sena fejn qegħdin nikkommemoraw 15 il-sena mill-pjattaforma ta' Beijing minn din twaqfet, naħseb li huwa stew importanti illi ngħidu li għandna bżonn ta' karta ta' drittijiet tan-nisa fl-Unjoni. li din il-karta tinżam madwar l-Unjoni Ewropea diġà nataw eżempju mhux ħanarġa' ntennihom għaliex m'għandix ħin. Iżda wkoll meħtieġ li aħna ninvolvu n-nies anfushom u l-organizzazzjonijiet tagħhom. Dan irdu nagħmlu f'dan id-dibattitu. U għalhekk jiena nixtieq nistaqsik dan. Kif ser tippjana li dan tagħmlu inti? Xi proposti eh, ser tressaq? Għandek moħħok li tressaq? kif ser tinvolvi aktar nisa u organizzazzjonijiet tan-nisa madwar l-Unjoni Ewropea, grazzi. Signora Redding biex twieġeb. Jiena naħseb li aħna fl-modi għamilna biċċa xogħol tajba flimkien mal-NGOs illi qegħdin jaħdmu favur l-ugwaljanza bejn is-sessi fl-istati membri kollha tagħna. Aħna rridu nifurzaw mill-ġdid din il-kollaborazzjoni nafu il forum tan-nisa Ewropej ħaj jiltaq fil-bidu ta' frar biex u ħejji il-Beijing. Ikun ta' so importanti il-Parlament Ewropew ikun preżenti hemmhekk. Kemm fil-forum, kem fit-ħejjiet tal-forum tan-nisa kif ukoll fi New York. Fejn il-kommemorazzjoni ta' Beijing ser isseħħ Hemmhekk aħna ser naħdmu flimkien biex niċċaraw il-pożizzjoni tagħna. Dwar. Sa fuq il-karta li aħna eh, ħanfakru il-15 anniversarju tagħha, konferenza ta' Beijing, President ippreżenta din l-idea għax huwa jixtieq jistqar mod formali l-importanza u eh, kemm għawija u importanti l-linji ta' politika li aħna għandna. Dawn għandhom storja twila warajhom, imma xorta minkejja dan kollu ma solvejniex il-problema per eżempju kif wieħed jilħaq bilanċ bejn il-ħajja tax-xogħol u tal-familja jkun hemm rappreżentanza ġusta fil-medja. Ma jkunx hemm violenza li jkun hemm sem indaqs fi teħid ta' deċiżjonijiet. Dawn huma temi li din il-karta tista' tisħaq fuqhom. Di mhix post il-pjantazzjoni tagħna, mhix ħatiħu post il- program ta' ħidma tagħna annwali, imma din tkun xi ħaġa fejn aħna ngħidu iva Dawn huma drittijiet fundamentali li aħna nemnu fihom. U dak huma il-valuri tagħna, dik hija il-ġabra ta' valuri li aħna huma importanti għalina. Grazzi ħafna s-sanaddu għall-aħħar mistoqsija Sinjura Krazza. Grazie ħafna, Sinjura President, Sinjura Kommissarju Kandidat. Inti għandek moħok illi toħroġ politika ġdida ta' komunikazzjoni fuq il-prezenza tan nisa f'korpi li jihdu d-deċizjoni din hija kwistjoni ta' ġittijiet fundamentali u tal-valuri. U anke rridu nħarsu in il-politika illi tolqot il-ħajja ta' kuljum tagħna. Illi n-nies ikunu jafu eh, x'jagħmel il-Parlament Ewropew kif nimxu meta jkun hemm l-elezzjonijiet u kif inti tista' tiżgura il-dimensjoni ta' ugwaljanza tiddaħħal ukoll fil-politika ta' komunikazzjoni tagħna. Grazzi ħafna Sinjura Redding. Huwa fatt illi n-nisa f'dak xaqsam ma tieda deċiżjonijiet mhumiex qegħdin fejn qegħdin. Il-koll fu l-analiżi għandkom il-fatti u ċ-ċifri memx għalfejn illi dawn in-edom hawnhekk fuq il-mejda. Tafu fejn aħna qegħdin fil-bors, tafu fejn aħna edin bħala presidenti ta' korporazzjoni gbar, kbar tafu x'inhu l-persentaġġ tagħna fil-Parlament, ġifieri hemm ħafna affarijiet oħra wkoll, hemm ħafna affarijiet li jridu jsiru u il-Viċi President Krazza għandha raġun aħna rridu nużaw l-lodot tagħna ta' komunikazzjoni ħalli nispjegaw aħjar aħna x'qed nagħmlu. Kif konti ġaqet qed nispjega qabel, wieħed jista' ikollu komunikazzjoni tajba jekk jibda minn storja tajba fil-bidu. U allura aħna rridu nibdew mill-problemi konkreti in-nisa fis-soċjetà tagħna, il-kostitwenti tagħkom xinu ma dejjin minnu umma. Imbat minn dawn l-istejjer konkreti najdu xini qed tagħmel l-Ewropa għalihom. Mod konkret ħafna. U dan huwa dak li jiena nixtieq li nagħmel fil-ġejjieni. Jiena naħseb illi il-15 sena tal-konferenza ta' Beijing u l-karta ħajofrulna raġuni tajba biex nimxu l-qoddim. Imma aħna wara dan kollu ridu nkunu konkreti aktar. Mux fuq affarijiet ġenerali li nqodu najdu qed għamlu affarijiet ġenerali biex ikun hemm bilanċ bejn is-sessi, imma mod konkret ngħidu x'qed nagħmlu għan nisa li jridu joqogħdu d-dar jew wara rridu jmorru lura lejn ix-xogħol meta jistgħu vittma tal-vjolenza. Jiġifieri jridu nibdew minn eżempji konkreti u ngħidu x'qed isir tiġa jew xirid jiġi imtejjeb, jew inkella x'qed nippjanaw nipproponu li nagħmlu. Hawnhekk qed norbtu fuq il-membri parlamentari li għandhom il kuntad diretti mal-partijiet interessati ħalli jgħinuna biex din il-politika ta' komunikazzjoni titwetta ta' sew. Baqanna ħamistin oħra l-elezzjonijiet parlamentari li jmiss. Jina nixtieq li blajnuna ta'kom sa' ħames snin oħra nisa kollha fl-Ewropa jkunu jafu l-Ewropa x'inhi tagħmel għalihom u l-Ewropa hija l-post fejn il-ħidma tagħhom il-problemi tagħhom u kif ukoll il-ħolm tagħhom qed jitqisu bis-serjetà. Grazzi ħafna, Komissarju Redding, wasal iż-żmien biex nikkonkludu eh, din il-laqa li kellna llum intensiva ħafna. L-ewwel net, grazzi lis-Sinjura Redding talli meċċiet u daqstant stamina. Nirringrazzja l kumitati l-oħra u koll li organizzaw din is-sessjoni, nirringrazzja l membri kollha tal-komitat FAM u Nirringrazzja wkoll l-interpreti għax-xogħol li għamlu l wara l-offsinar. Nixtieq ukoll infakkar lil kollegi il-kollegi fil-Komitat ta' Drittijiet tan-Nisa illi aħna ħan niltaqgħu fil ħamsa u nofs ta' wara l-offsinar f'wieħed ġe tnejn. Il-koordinaturi tal-Komitat ħajiltaqgħu hemmhekk f'dik is-sala. Kif għattilkom, Grazzi minn iħqalbi eh lilkom il-koll għal dan nofsinar interessanti tassew li għattajna. Thank <laughs> you.